So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Anhörung der designierten Kommissarin für. Kollege, nil-akom għal smieħ tal kommissario nominat al azzjoni tal-klima, Signora Connie Hedegaard. Nil-akom dan il-Komitat. Aħna nistaw najdu li għanna eh, ospiti mill-Komitat ta' Trasport u liħor u l-Komitat liħor itre issa se jkonna laqa ta' tlet sigħat u rridu naraw jekk il-kandidat għandux il-kompetenza ġenerali għall-uffiċċju jekk eh, U l-Parlament se jħares ukoll lejn il-kompetenzi speċifiċi tal-persuna u l-possibilità u anki il-gruppi dawn huma ir-regoli illi għanna għal biex il-Parlament jaċċetta il-Komissarju nominat. Għal-dastan f'daw tliet li ġejjin se segwu regoli li intkom eh, tafuhom dan regoli Għanna skeda ibsa irridu nirrispettaw assolutament is signora Hedegard għandha 10 minuti biex tagħmel il prezentazzjoni tagħha u mbagħad għandna minuta għal biex namlu l-mistoqsijiet. 45 eh, sekonda għal mistoqsija supplementari u bat żewġ minuti għall-ewwel risposta u minuta tin risposta. U tini eh, mistoqsija supplementari għandha tirreferi għall-ewwel mistoqsija. Għanda ma nistax weħet jibda kapitlu ġdid, eh, mistoqsija ġdida bil eh, fit mistoqsija. Jekk dana iġri jiena se waqafkom. Allora, Signora Hedegaard, nittama illi inti rkuprajt mill-maratona li kelkom f'Kopenhagen, jiena kont prezenti f'dak il- Eh, tempikra eh, u kisa għal eh, ġimma sħiħa. Inti kontem bħafna kpiper fuq rasek bħala Ministru tal-Ambjent u anki tal-Enerġija u tal-Klima. U inti sessir il-Komissarju tal-Azzjoni tal-Klima tal-Unjoni Ewropea ta' 27 membru u inti rappresenta 500 miljon persuna. Inti taf il-Parlament Ewropew kien katalizzatur għal eh, leġizlazzjoni fuq il-klima aħna nħossu membri ta' dan il-Parlament li l-klima hija ħaġa importanti ħafna u issa tara f'dawn it-tliet sigħat li għandek qudiemek li aħna nħodu bis-serjetà u nixtiequ nimxu l-qudiem. Mela. Nittamaw li u dan ismiħ nkunu nistaw nisimaw starriet minn għandek biex jittina xi eh, tamiet għal eh, Messiku u xi diżappunti anki fuq Copenhagen u nixtieq nkunu nafu dak li hemm għandhom f'moħħom jagħmlu l-Kummissjoni Ewropea u u li l-portafol tiegħek naturalment li jaħdem kollaborazzjoni ma' portafolli oħrajn li huma marbutin ħafna maħħa ma' ma' tijak fil-Komissjoni. Mela, signora Hedegaard, għandek 10 minuti għall-introduzzjoni tijak. Grazie, signori. Parlamentari, għalix aħna namlu politika. Aħna, fl-opinjoni tijaj, namlu politika għalix aħna inħossu nistaw nbidlu l-affarijiet Għalix eh, minkejja l-idea differenti u l-opinjoni differenti aħna għanna element komuni. Aħna nishtiqu illi xi ħaġa tkun differenti għada meta nqablu għu dak li għallum. Jena naħseb li f'dawn il-ħames snin ġejjin hemm ħafna affarijiet xinbidlu fl-Unjoni Ewropea. Jew inkella jekk ma nagħmlux hekk se eh, nissugraw nibqgħu lura politikament, ekonomikament, strateġikament fil-dinja tal-21 seklu. L-ewwel att politiku tiegħi kienet l-1972 u jena għamilt poster fil-klassi tiegħi kien hemm miktub ivvota iva għal komunità Ewropea. U il l-allima tiegħi neħħitili mill-ewwel dan il-poster, imma la iktar tard fl-1986 bħala parlament, bħala membru tal-parlament eh, Zazua jena Eh, erġajt eh, esprimejt l-opinjoni tiegħi biex wieħed jivota iva fir-referendum li kellna fuq l-att Ewropew singolu. Għal daqstant, anki f'mastri bħala ġurnalista jiena għamilt eh, artikoli fuq l-xettiċiżmu u mbagħad f'dawn l-aħħar ħames snin bħala Ministru tal-Ambjent u anki għal-klima u għal enerġija jena rajt kem verament nistaw naħdmu fl-imkien u kem nistaw niksbu fl-imkien. U jena użajt l-Unjoni Ewropea bħala leva għal azzjonijiet nazjonali u kelli privileġġ kolli naħdem ma' membri tal-Parlament fuq riċ, fuq il-vetturi, fuq il- l-scrapping tal-bastimenti u f'Ottubru tal-2008 jena ġejt dan il- kumitat tal-klima biex nisma l-opinjoniet kom fuq Poznan. Għal-daqstant jena rajt kemm huwa importanti li wieħed jaħdem il qrib ma'kom, specialment fil-stadju bikri biex wieħed jipprova jbiddel l-affarijiet u jekk intkom tippermettaw etuli u tuni l-possibilità li naħdem magħkom bħala l-ewwel kummissarju tal-azzjoni tal-klima tal-Unjoni Ewropea jiena żguri li se nkompli nuża u jkolli bżonn lajnuna tiegħek tagħkom u l-idejat tagħkom biex inżomm il-livell ta' ambizzjoni għoli. Mela kif irridu illi l-Ewropa tkun ħames snin minn hawn minnlum. Aħna nixtiequ illi l-Ewropa tkun l-iktar reġun li favori favori klima fid-dinja u illi tkun prova li bl-investimenti fil-klima u teknoloġiji effiċenti tal-enerġija u għed mux bis ma jitlifx ekonomikament ma jgwadanja. Eh, ħames snin ilu fil-2009 minkejja krizi ekonomika storika il-klima kellu jiġi bħala liktar ħaġa importanti fil-agenda internazjonali. Tantu veru li 120, eh, kieku tilkom li 120 kap ta' statu gvernijiet kien se jiġi għal Kopenhagen Eh, għal-konferenza tal-klima ma kontux temnuni. U jek għattilkom kiku eh, l-emittenti, dawk li emettu eh, l-ikbar emittenti u l-Stati Uniti kienu se jkunu jitkelmu madwar l-istess mejda, u kien ikollhom dan il-din il-mira ta' żewġ gradi, mm, kontu tajdu li qed noħlom. Naturalment jina kont disappuntata meta fil-Kopenhagen ma wasalniex għal miri li kellna. <clears throat> U però l-Unjoni Ewropea kellha rwol importanti ħafna, speċjalment anki fl-opinjoni pubblika u l-kuxjenza pubblika. Anki f'dawn il-ħames snin ġejjin tistgħu ġibu tibdil klima eh, importanti ħafna. Mhux biss bil-klima, għax anki jekk aħna neżitaw, l-Ewropa titlef eh, tkabbir Eh, impiegi u benestri għaliex il-klima internazjonali u li ċina għada timxi l-qoddim, għada timxi l-qoddim anki bħagġla, eh, l-Istati Uniti issa tifhem il-messagġu eh, timxi l-qoddim u kol fuq l-enerġija fuq l-efficienza tal-enerġija u teknoloġija u bħal Ġappun, Brazil, Korea tisfel fi klimiħor l europa tiġi sfidata għanna l-possibilità illi e, nirbħu biex aħna infadlu rizorsi u dan jfisser anki infadlu flus fil-futur. Meta tfal tiegħi ikollhom l-età tijaj se nkunu għedin disa biljuni ta' persuni fuq il-fid-dinja u kollha jridu li kollom risorsi eh, ħajja tajba anke jekk risorsi huma skarsi. U għal daqstant se jkunu jumu iktar, għal daqstant aħna ninvestu fil-futur sostenibli, irridu nazlu soluzzjonijiet li fl-istess ħin se kun ta' beneficju għal-klima, għas-sikurtà tal-enerġija u għal-ħolqien tal impiegi Per eżempju, jekk l-Europa tipproduċi eh, vetturi effiċenti għal-enerġija aktar intelligenti mill-oħrajn, mhux biss se tkun tajba għall-ambjent din l-azzjoni u għal-klima, imma se tnaqqas ukoll il-bżonn illi aħna nimportaw il-karburanti u ikonna anki impigi iktar zguri. Aħna nistaw najdu l-Europa għada ma tistax eh, ti permetti dan, però irridu nissemplifikaw, irridu namlu mainstreaming tal-klima fil- oqsma kollha tal-politika. Biex namlu dan jasa nikollabora mill-qrib mal-kollegi tal-Kommissjoni ta' Trasporti, ta' Riċerka, tal-Agrikoltura, tal-Enerġija, tal-Industrija u naturalment anki mal-Kummissarju tal-Ambjent il-komissarju Dimas kellu leħen għawi potoċniku jien se jkonna zewċ eh, voċijiet fil-kolleġġ tal-kommissjoni. Imma il-kommissjoni kolla kemmi għanda tiġi mkejla eh, fuq eh, l-indikazzjonijiet politiċi tal-Barroso fil mandat li ġej il-suċess tal istrategija tal-Lisbona, il-suċessur tal istrategija tal-Lisbona għanda tati l-inċentivi, għanda ti promuovi teknoloġiji ta' użu baħx tal-karbonju e, u risorsi għal riċerka għandhom jiġu e, miżjuda biex nkunu nistaw natu appoċ politiku għall-użu ta' dawn it-teknoloġiji. U bla dubju, e, u għawvju jinsin għamil kull manista biex nwet u dan il-pakket tal-klima enerġija bil-leġizlazzjoni sekundarja li meħtieġa, imma l-mainstream li ħafna iktar minn da. Eh, per eżempju, meta nagħmlu riforma tal-agrikoltura, irridu naħsbu sistematikament għal perspettivi tal-klima eh, fil-prioritajiet tagħna. Eh, settur ieħor huwa trasporti, l-emissjonijiet li ma marbutin ma dan is-settur jibqgħu jikbru u kienem passi importanti fil-leġislazzjoni fuq dak li għandu xaqsam ma' CO2 eh, tal-vetturi, tal-integrazzjoni eh, tal-avjazzjoni u anki probabilment fil- Eh, proposta tal-Komissjoni fuq is-CO2 fuq il-vetturi eh, eh, żgħar se nagħmlu ħafna iktar u jiena hemm namlu nagħmlu iktar ukoll u jiena se kolli l-opportunità li naħdem mill-qrib mal-Kummissarju tat-Trasporti biex ikun hemm pakket tal-klima u trasport iktar iktar iktar ġenerali iktar komprensiv. Ehm, u anke meta niġu għal adattazzjoni irridu namlu l-mainstreaming bħala parti ta' dibattitu li ġej fuq il-perspettivi finanzjarji jena nemmen li hemm bżonn ikun hemm eh, dak l climate proofing tal-proġetti eh, kollha infrastrutturali li jistgħu jiġu finanzjati tal-Unjoni Ewropea. Fuq livell internazjonali jista' nagħmel kulma ħalti kollha biex nkun nista' inwassal għal ehm, suq tal-karbonju internazzjonali eh, fl-iktar pajjiżi possibbli tal-OECD Eh, sal-2015 u l għaj u għali norbot mal eh, li TS mal eh, ma l-Istati Uniti ekku possibli sal-2015. Il-predeċessur tiegħi eh, poġġa fuq il-su tal-karbonju irrexxielu eh, jagħti pedament kbir ta' dan il-sistema tal-ITS. Hemm ħafna x'nitalmu mill-konferenza ta' Copenhagen. Jena zguri li se jkollu l-opportunità li nkun nista' naħdem fuq dan is-suġġett, imma hemm ħaġa waħda importanti li hemm bżonn niftakru nżommu f'moħħna. L-aħħar sigħat f'Copenhagen iċ-Ċina, l-Indja, il-Ġappun, ir-Russja u l-Istati Uniti eh, kollha tkellmu bleħen wieħed. Waqt li l-Ewropa eh, tkellmet ħafna il-ħna differenti eh, kultant aħna naħlu ħafna zmin biex naqblu ma' xulxin u beta eh, fl-aħħar eh, l-Unjoni Ewropea eh, tifhem li fil-negozjati internazzjonali aħna ma nkunux nistgħu ninnegozjaw jekk ma nitkellmux bleħen wieħed. Lantana għandu jkun li nużaw ir rizorsi blaħjar mod fis-setturi kollha tal-politika kif ukoll anki fil-politika tal-klima. Se jkun privileġġ għalija li naħdem ma l kollegi kollha biex nkun nista' nigarantixxi li l europa tagħda tkun iktar sostenibbli minn dik li kienet l-Europa tal-lum. Grazie. Edgard, uh, thank you so much for this. Grazzi, Signora Hedekard, għal din l-introduzzjoni. Inti l ewel kandidat li tkellim tal-10 minuti preċizi. Grazie ħafna u u koll għal dawn il-messaġġi illi l-Unjoni Ewropea l-iktar reġun ħabiba tal-ambjent fid-dinja u li rridu nitkellmu bleħen wieħed fil-politika tal-klima. Mela, nibdew ismih u l-ewwel naddu għal xur sur seber tal-IPP. Rodwa tajba, sinjora, jena nawguralek għax inti ġejt mażula għal wieħed mill osma l-iktar importanti, inti għandek diġa ħafna esperienza u kif diġat fil-prezentazzjoni tijak il-tibdil klimatiku hija materja li tolqot eh, ħafna osma orizzontalment. Eh, Nishtiq issa nikonċentra nifoka fuq dak li inti tixtieq tagħmel l-azzjoni li tixtieq twettaq fl-Ewropa. Kif qed tajt eh, kont qed tajt iċ-Ċiniżi għandhom bżon jamlu iktar u anki l-Stati Uniti mhumiex u din. Kif nista' tista' l-Ewropa u din inflazzjoni għall-klima? Liema politika għandek f'moħħok twetta f'dawn il-ħames snin. Se tkun differenti eh, l-Ewropa ħames snin oħra wara politika tiegħek? Grazzi. Il-miri għal lejun li jġeddu għanna il-mira tal-efficienza enerġija għanna miri ta' tnaqis. ħafna mill-għanijiet ġa jeżistu, pero l-sfida għal ħames snin li ġejjin huma eh, it-twettiq. Hemm żoni fejn nista' nagħmlu ħafna iktar, hemm stati nazzjonali li diġà qegħdin jaħdmu eh, fil-sim tal-isforzi ħafna diġà qegħdin jaħdmu ħafna u hemm oqsma però fejn Eh, nistaw namlu ħafna iktar bħal Unjoni Ewropea. Eh, per eżempju kifat fit-trasport, eh, proposti differenti li jridu joħorġu fis-snin li ġejjin għal trakit, per eżempju, me moqs moħna fit-trasport. Waħda mill-kwistjoniet li rridu naraw, nħarsu li għajja u koll il- il-bastimenti, nishtiqu li kunem regolamenti eh, fuq il- Eh, bastimenti li għandha tkun parti mill-ftejm ta' Copenhagen u rridu kif se nkunu żguri illi fis-snin li ġejjin aħna ser nexxilna eh, nitrattaw anki l-emissjonijiet li joħorġu mill-dbaħir eh, un daħluħ dan f'regolament internazzjonali. Umbat irridu nħarsu lejn il-politika tal-agrikultura, irridu nintroduċu teknoloġiji ġodda illi jistaw jistaw jisibu eh, modi iktar eh, favur l-ambjent biex niproduċu eh, biex niproduċu il-ħaxix u l-frott tana. Uh, l-Unjoni Ewropea diġa ħadet inizjattivi hawnhekk imma meta aħna namlu eh, eh, it-tiġdid iridu eh, niżguraw li aħna nagħmluh blaħjar mod meta naħsbu għal ġenerazzjonijiet futuri iridu nkunu iridu namlu datu dal-eżempju mhux biss tal-2020 imma anke 2050 il-problemi tal-implementazzjoni, il-nuqqas ta' implementazzjoni propju. Din hija waħda mill-akkużi li ħarġu ħafna dejjem fil-Kopenhagen. Hemm ħafna pajjiżi li m'għandhomx eh, regolamenti u qegħdin mhumiex qed jagħmlu l-istess progress li qed nagħmlu hawnhekk. Inti taħseb illi fl-Europa għanna nibnu iktar fuq dan il-qasam biex nobligaw l-istati membri biex jwettqu u biex jirrispettaw eh, l-impenji tagħhom, per eżempju, settur individuali, kif nistaw nieħdu azzjoni biex nizguraw l-istati membri jirrispettaw l-impenji tagħhom. Għandek raġun. Eh, eh, Dinja sfida li noħorġu miri u li fuq livell Ewropew dawn għandu jkunu hemm xi tliet telef każ ħafna minnhom fl-ambjent fejn l-istati membri mhumiex qed jagħmlu dak li suppost jagħmlu. U rridu wkoll nikkonsidraw da u dinja ħaġa ġenerali għax meta wieħed is il-qasam tal-azzjoni tal-klima hemm strumenti speċifiċi biex wieħed ikun jista' eh, jaffaċċa eh, nuqqas ta' implementazzjoni. Per eżempju, jekk wieħed ma jiddefinix il-politika tal-klima allora wieħed jista' jwassal anki għal sanzjonijiet skont il-regolament ta' Kyoto, hemm eh, metodi biex wieħed jiżgura li twettiq għandu jsir għax inkella se jkollok tħallas ħafna flus bħala sanzjonijiet. Eh, jekk in-nazzjonijiet ma jirrispettawx l-impenni tagħhom, allura se jkollhom jħallsu ħafna ħafna sanzjonijiet. Grazzi. Issa naddu għal mistoqsija li mis, eh, mis-sinjura Ulfsgog. Nilqa l-sinjura Hedegard. Il-summit eh, ta' Copenhagen kien falliment u inti kont eh, kellek semfi da' dax, inti kont wahda minn dawk il personi li kellkom rwol importanti, ewlini xtaqdu. E, aħna smajna li l-Istati Unita u ċina kienu edin e, jimxu qoddim ħafna waqt li l-Europa kienet assenti. X'inizjattivi setiħu jek inti tkun aċċettata bħala Kommissjoni. E, aħna li kellna l lura minn dan id-rol ta' mexxejja fil- flazzjoni tal-klima li twassal għall inizjattivi ġodda meta ħati proponi l-Unjoni Ewropea għandha tżid l-impenni taħħa fuq it-tnaqqis tal-emissjonijiet minn 20 għal 30 filmija. L-għonet nishtiq najt kifat diġa qabel jiena nishtiq illi ikunem ħafna aktar progress f'Kopenhagen. Pero ma ninsew illi kella kwistjonijiet ta' finanza u issa qegħdin jgħidu eh, l-ekonomija emerġenti li għandhom responsabilità kif għalet anki l-Istati Uniti u fuq u qabel l-Kopenhagen, propju mħabba li aħna ah, fissajna dawn l skadenzi il-Brazil, l-Afrika ta' Sud, ċina, l-Istati Uniti li ma kienux partijiet fil-Kyoto u ma ġew u ah, għamlu proposti u għamlu miri għal ah, azzjonijiet nazjonali. Aħna eh, jina naħseb illi Eh, aħna ksibna ħafna farid fuq Copenhagen, anki kwistjoni ta' zewġ gradi. Eh, naf, hemm ħafna eh, xisir anko għat isir. U importanti naqbel miegħek li l europa tiħu rwol tagħha u l-Ewropa għandha titkellem bil-ħen wieħed. U dana però aktar faċli wieħed jgħidu mill-li għamlu. F'dawn fl-aħħar 24 sija ta' Copenhagen irridu niftakru għax f'dinja internazjonali l europa għanda tkun maquda jekk eh, irridu li jisimawna. Ah, Jiena naħseb illi wieħed mill-loqsma fejn l-Unjoni Ewropea se kellha rwol aħjar kienet tkun kieku ħriġna aħna eh, b'offerti finanzjarji eh, fi stadju bikri. Il-finanza daħlet fid-diskussjoni tard u dina seta kella impatt ma mal-pajizi li qed jiżviluppaw kieku qabel ma telqu minn pajjiżhom kienu qed jaraw diġà illi eh, kien hemm finanzi li se jaslu lilhom. Eh, għal daqstant mill-20% nixtieq li naslu fuq 30% mill-aktar kmini possibbli, però wara eh, l-wieħed jara dak li ġara f'Kopenhagen wara l-ewwel Eh, eh, ta' frar, irridu naraw illi aħna nimxu minn 20 sa' 30 biex l-oħrajn ikunu jistaw wet u ħafna iktar mill-li ħabbru sissa. Grazzi għal din ir-risposta. Fuq dak li għandu xaqsam mal finanzjament u l-importanza tiegħu. Jien nixtieq nibqa' naddi għal mistoqsija oħra, inti għandek portafoll limitat ħafna għax inti se jkollok eh, taħdem kollaborazzjoni ma' ħafna kollegi kommissarji oħrajn. L-Unjoni Ewropea ma fi m'għandix fondi għal klima seta' ma' biex toħroġ dawn il- eh, eh, finanzi, per eżempju fil-politika tal- tal-bidja kifat fil-bidu. E, Sejr nesċila nifem illi mux se jkun faċli fl-Stati membri. E, Imma jina naħseb illi em fondi gbar għawnek u meta nitkellmu fuq il-perspettivi finanzjari nħossi li huwa kruċjali illi jkun hemm koordinazzjoni aħjar bejn dak li qed ngħidu li se jkunu prioritajiet u l-miri tagħna għal perjodu li jmiss u dak li verament aħna eh, realment natu priorità taħħom fil-budgets tagħna. U hemm ħafna x'nirbħu pereżempju biex eh, naddu għal għal kultura aktar favorevoli għall-ambjent. Kif ninvestu anki fit teknoloġiji ġodda? Eh, proġetti fl-agrikoltura. Nistaw koll nimmodernizzaw f'dan is-settur b'mod illi mhux biss se jagħti benefici ambientali, ma nistaw anki dan isir eh, merkanzija li nistaw nesportaw eh, barra mill-Unjoni Ewropea, illi kif wieħed jipproduċi bidja ħadra. Il-mistoqsija li missija Chris Davis. Kummissarju nominat, jiena nħoss li inti Ministru tal-Ambjent Enerġetika, aħna dejjem ibilna u meta ġi imħabbar li inti ġejt proposta, aħna għadna eccellenti din l-idea, il-President tal-Konferenza ta' Kopenhagen. Però, meta wieħed is li il-Konferenza ta' Kopenhagen kienet falliment, u issa Eh, għaliex għandu jkonna eh, komissarju għall-azzjoni klimatika li huwa marbut ma dan il-falliment ta' Copenhagen. Eh, grazzi li inti għamil din mistoqsija unnek flokom għamilta fil-kurituri. Jena naħseb li tista kritika ħafna dak li ġara f'Copenhagen, pero ma naħsibx li ħaġa xirqa illi wieħed kritika dawk illi għaddew ħafna żmien jippruvaw jimmobilizzaw id-dinja. Eh, u veru li aħna marra wasalniex fejn xtaqna naslu u fejn inti xtaqt tasal f'Kopenhagen. Pero, min kien jimmaġina? Ftit snin ilu, illi seta kellna wieħed mill-ikbar suċċessi għall-Unjoni Ewropea, ċoe illi l-ekonomiji, l-ikbar ekonomija għal iva għanna responsabilitex nasmu, U dana intqal mod ċar f'Kopenhagen Iva, anki il-pajizi għet jizviluppaw, ħarġu b'impenji biex inaqsmu. Issa, etaraw e, li dawn għandhom impenji e, għal azzjoni li se tiġi verifikata, kontrollata. E, irridu nibatu kull sentej rapporti. Iva, kien falliment, pero aħna ksibna ħafna affarijiet u nasib li qabel Copenhagen il-fat li kienem skadenza u kiku, na, kiku aħna peress li għamilna pressjoni, allora kellhom jippreparaw roħom qabel ma ġew f'Kopenhagen u din l-istrateġija ħadmet u għal xi ċerti pajizi fl-aħħar minuta net id-deċidew li ma ridux jaslu għal riżultati. Però ma nistawx natu il-tort l-Unjoni Ewropea. E, wara kollox, hija ħaġa negativa li wieħed jisib it-tort f'dawk illi ħadmu l-iktar biex jilħu eh, u biex jiksbu eh, xaħġa fil-politika internazjonali għal azzjonijiet illi wara kollox kienu nazzjonijiet oħra li maridux jaslu għal riżultati. Grazie. Jiena eh, għat li Eh, eh, jina għat l-inti enerġetika ħafna, naf li mux kolħat fin-NATO jaqbel, għax eh, aħna kontenti illi se jkunem xaħat li kun għawi, Għax inti għandek xol illi se jkollu jahdem kollaborazzjoni ħafna ma' ħafna kummissjonijiet oħrajn. Jiena naħseb nixtieq nitolbok tajdinna fejn se l-bilanċ bejn rigorozità u il-ġentilezza. Eh, ma nafx hekk nistax nirrispondik fuq dan għax il-bilanċ skont kif wieħed jarah dak li huwa bilanċ tajjeb għal wieħed mhuwiex bilanċ tajjeb għal ieħor. Ah, ħafna drabi ikun hemm eh, ħafna battalji x'wieħed jiġieret u hekk wieħed ma jridx battalji għandu joħroġ barra mill-politika, m'għandux jidħol fil-politika aħna rridu niftakru li biddilna l-modelli, rridu nbidlu l-modelli f'dawn ħames nirġelin, kif, aħna eh, kif aħna nikkonċepixxu eh, relazzjonijiet tagħna kollha u l-politika tagħna kollha. U hemm bżonn eh, ikun hemm bilanċ se jkun hemm ġlieda u ġlieda ħafna drabi se tkun ibsa. U l-Kommissjoni hija bħal gvern inti trid tibqa' f'postok u tagħmel xogħlek. U ħafna drabi anki kontra il- pressjoni kif kelli namel ħafna drabijena. Jena naħseb li ħafna dejjem iktar fl-Europa n-nis se jindunaw li jek maħnix se niċċaqalqu f'dawn il-ħames snin li ġejjin u ma nwetqux l azzjoniet allora se nibqaw lura u se nitilfu u mhux se nitilfu biss minnaħat tal-ambjent imma anki fl-impegi u dan l-arfin qed jikber anki fost l-industrija għal daqstant għatem ħafna eh, xnamlu. Grazie. Grazzi ħafna, Satu Hassi. Signora Kommissarju nominata, jena oġobni il-fat li inti għatti li l-Europa tida skull iktar zona tajba l-ambjent, favur l-ambjent fid-dinja. Issa, inti lest li tkun jibsa wkoll mal-produzzjoni tal-enerġija tal-faham mill-faham li hija l-iktar li tniġġes aħna xorta għadna naraw impjanti ġodda ta' din l enerġija jimbnew għadin naraw u koll irridu kunem eh, l-standards tal-diossidu tal-karbonju koll għal-power stations. Inti l-esta li tagħmel l-inqas evalwazzjoni tal-impatt fuq dan fi żmien sena. Nifhem il-mistoqsija tiegħek. Però, Irridu niftakru li meta nitkellmu dwar dawn il-power stations li jużaw il-faham dawn huma parti mill-ETS. Naħseb li nistgħu ngħinu l-standards tal-prestazzjoni u jiena qatt iridu naraw jekk din it-teknoloġija fil-fatt fux ħataħdem qabel ma nibżew ngħidu li għandha tkun ETS ready, eccetera. Mannix sempliciment nidħlu fija l-ħaġa mingħajr ma nistudjawha tajjeb. Jekk ikollna dawn il-performance standards issa, kif ħajkollna garanziji li ċertu pajjiżi mhux sempliċement ħajqogħdu jkaxkru żmien eh, qabel jalqu l-antiki. Għandna madwar 60 impjanti li ħajnbna fl-aħħar fis-snin li ġejjin Irridu noqogħdu attenti. Għax uħut ukoll mill-istati membri ġodda mhux se jkollhom daw allowances b'xejn għalihom imma għall l-antiki iva. Għalhekk ma jdux nibnu politika li fl-aħħar mill-aħħar iġiel l-istati membri iżommu l-impjanti l-antiki tagħhom. Ħafna drabi ikun aħjar kieku wieħed juża teknoloġiji ġodda, inutli jina nwetkom iva għala namlu għad il-ħagġa jew ma namluwix, rridu naraw x'jaħdem. U dak kif għadu kif għalit Sir Davis fuq il-teknoloġija ETS. I li trid iktar enerġija jekk għandek tlet impjanti minn flok ikollok bżonn l-enerġija ta' erba' impjanti. U għalhekk għandna daqsxejn tħassib dwar kif nistgħu nagħmluha bl-aħjar mod possibbli dil biċċa xogħol. Well, um, I understand that you want Nifhem li inti ma tridx li imma dizappuntata li ma tinnix li inti lesta imqar tagħmel evalwazzjoni ta' impatt. L-standards ta' prestazzjoni jinbidlu skont kemm tkun antika l-power station di ħaġa magħrufa. Issa jekk inti daqsek teżi ehm, ta' daqsek fuq di kwistjoni qed tiskellem biex innaqsu bi 30% imma jekk id-deċiżjoni ħadd tispiċċa dejjem tiġi posposta, x'inhu mal-miżuri biex naċċertaw li nagħmluha nieħdu daw il-miżuri fil-fatt u minflok ma noqogħdu namlu affarijiet oħra tipo proġetti tal-foresti. Jiena ma warrabx l-idea li jkun hemm valutazzjoni ta' impatt dejjem tajjeb li jkollna dan. Naħseb però rridu naħsbu darbtejn il-ħaġa x'issa jkun hemm żvantaġġi. Illi lentu jien ma nixtiequ narawhom, però aħna naqbel li evalwazzjoni tampa dejjem importanti għax wieħed janalizza l-vantaġġi u l-iżvantaġġi. Dina mish kwestjoni ta' xi ħaġa jew bajda jew sejda jew sewda rridu noqogħdu biex ma jkunx hemm regolamentazzjoni doppja. Grazzi ħafna għanna l-Martin Kalinen. Grazzi. L-adozzjoni ta' tal-pakket tal-tibdil ta' klima ta' Deċembru 2008 l-Unjoni Ewropea poġġiet ħafna mill-industrija tagħha f'svantaġġ eh, kompetittiv mal-bqija tad-dinja. L-idea kienet li bekk kienna xina nilħu politiku globali fuq f'Copenhagen u l-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw jaqblu mal-istess miżuri. Aħna xorta għadna qegħdin nittamaw li jkun hemm eh, bil-vinkolanti li jorbot l-Istati Uniti, ċina, eċetera, mal-istess miri tagħna, imma jekk le X'taħseb li miżuri jistgħu jittieħdu biex naqqas l-iżvantaġġ li issa qegħdin fihom l-industri Ewropej u trasferiment minn tal-karbi li kiġ mill-Ewropa għal pajjiżi qegħdin jiżviluppaw. Ovvjament din hija realtà. Kull ma rridu nagħmlu f'dan il-qasam qed ikun bilanċati. irridu noqogħdu attenti li ma nkunux però tant attenti, tant bilanċati li fl-aħħar mill-aħħar mhux ħajkun ta' benefiċċju għal-kumpaniji tagħna. Kif għadd fil-bidu naħseb illi naqblu ma naqblux globalment ċina ta' għaddejja. Iċ-Ċina hija l-ikbar esportatur tal-enerġija ta' ta' xemx l-ikbar esportatur tal-enerġija tal-riħ. Per eżempju, manufattur ta' karozzi huma jiddejqu bir-regolamenti. Dejjem jgħidulna le ma nistgħux nagħmlu għadu jibsa wis, iskun xibsi wis nax il-kompetituri tagħna jirbħulna. Issa x'qed naraw minn flok, qed naraw l-Istati Uniti jinbidlu, l-Indja qed tinbidel, iċ-Ċina qed tinbidel, jiġifieri jridu noqogħdu attenti illi bl-intenzjoni tajba kollha tad-dinja nispiċċaw tant nipproteġu l-industriji tagħna illi nispiċċaw nitilfuhom. Il-bilanċ jiddu nsibuh, però ma tantx nam, ma sarx livelli li tant ikunu favur l-industrija illi ma nippermettulhomx fl-aħħar mill-aħħar illi jiġġeddu. irridu nippruvaw immexxuhom fid-direzzjoni tajba u mhux biss minħabba dak li qed isir fl-Istati Uniti fiċ-Ċina, eċċetera, imma għax għandna bżonn illi naħdmu b'dan il-mod biex nipproteġu l-klima u l-ambjent. Jiena m'għandix kontra li niddiriġu l-industrija fit tajba u jkollna miżuri ħodor ċina u koll qed timmanifattura manifattura teknoloġiji ħodor imma għadin jibnu koll impjanti tal-power stations tal-faham. Nistaw namlu kollox iż-żewġ affarijiet. Mux nitrasferxu l-industrija mill-Unjoni Ewropea għaċ-Ċina u l-bqija tad-dinja għax dak li kienet jiġri fl-aħħar snin. Nistaw nħedġu li kollna teknoloġiji favur l-ambjent imma mingħajr miri vinkolanti li jiġu adottata mit-ċina, ecc. u ma ħajbqaw jagħmlu kollox ħaj nifatturaw it-teknoloġija favur l-ambjent u fl-istess ħin jibqaw jużaw impjanti li jinċsu. Naqbel, u għalhekk li naħdem snin sħaħ biex nipprova inġib l-ċina u pajizi emerġenti oħra fuq livell mana fil-reġim klimatiku globali. Mi perspettiva Ewropea, dara qed jiġri propju nħabba l-analiżi li għadha kif għattilna inti aħna ma nistax inniġsu eh, kemm irridu l-aqwa li qed tissir nġis niġis ekonomija enerġenti. Copenhagen kien pass għaw il-qoddim Issa, l-sfida li jmiss i, x'se jiġri fl-ewwel ta' frar, iċ-Ċina ħaj internazzjonalizzaw dan din il-mira internazzjonali li u dik tkun importanti ħafna fin-negozjati internazzjonali fuq il-klima u li biex norbtu li ċina f'xi tip ta' reġim li jkun ukoll ta' benefiċċju għall-industri tagħna. Gasti, signora Liotar. Ja, dank u wel en eh, welkom mevrouw Hedekaart. Um... Grazzi, President. U li s sinjura Hedegar. Għadam raġunijiet għalfejn idu nġildu l-bidla fil-klima, i biex ikollna aktar sostenibilta. Fil-COP15 inti għattinna l-enerġija nukleari ħatkun parti minn din it-taħlita enerġetika li ħajkolna Għasa jiena naħseb li dinha mhix sostenibbli. Fateni il-laqa qabel COP15 aħna smajna il-Kummissjoni ma kellha l-ebda pożizzjoni. ċinni l-opinjoni tijak fuq din l-attitudni tal komissjoni li jgħidu li mandomx pozizjoni? U xin il-pozizjoni tijak personali fuq l-enerġija nukleari sostenibilta? Ija naħseb il-politika fl-Unjoni Ewropea kienet li din it-taħlita tal-enerġija stal pajiz infusom. Mina ġeja minn pajiz fejn aħna deċidejna b'vot tal-parlament fil-85 illi mux l enerġija nukleari minn flok immorru fit-triq tal-enerġija li t-ġeddet. Aħna kalla suċċess kbir b'dan u hija effiċenti ħafna wkoll, ġi dak huwa l-isfond tiegħi. Però għafat fatt li l-enerġija nukleari teżisti u ħatibqa' hemmhekk għal ħafna snin, jiġifieri din hija r-realtà. U għalhekk importanti li nieħdu noqogħdu attenti ħafna għall-aspett ta' sikurtà u għalhekk għandna il-Euratom u organizzazzjonijiet oħra li għamlu riċerka f'dan il-qasam sabiex naċċertaw li reatturi nukleari u l-impjanti nukleari kunu sikuri kemm jista' jkun fid-dinja tiegħi il-nukleari, l-enerġija nukleari miex rizors rinnovabli. Um, ehm, ja, buiten deze duurzame energiemix zijn er natuurlijk nog een heleboel andere... Apparti dan, hemm numru ta' azzjonijiet oħra li tista' tieħu biex tiġġiela tit-tibdil tal-klima l-ek mistoqsija ta' segwitu tiegħi hija din. jieħu azzjoni fuq l-emissjonijiet tal-methane. Dan wkoll huwa għas illi joħloq l-effett serra. U ħatħedġu l-nies biex jużaw ukoll sorsi lokali, per eżempju anke tal-ikel biex innaqsu il- l-emissjoni tal-diossidu tal-karbonju. Dik kienet biċċa xogħol. Dik kienet mistaqsija xej differenti imma ħan permetti. Din hija parti minn negozjat internazzjonali biex naraw jekk ċertu sostanzi perikolużi eh, nistaw ninkludu għan fi diskussjoni tagħna dik ħaġa li għamilni wkoll f'Copenhagen rigward li kell Nasab li jekk inti dil ħaġa tagħmilha viżibbli lin-nies, nruhom li tagħmel sens anke mill-lat ambjentali li tixtri ikel li jkun jew fi staġun, fi żmien, jew kellha li ġi prodott fil-viċinanzi. Però fil-politika eh, n-nies idun tuhom l-għażla. Però rridu noqogħdu attenti mbagħad illi nużaw prinċipi oħra bħala per eżempju minn nidġa saħallas namlu eh, prezz iktar oli fuq li kar li kun ġi importat mill-bot biex dak jagħti dejjem vantaġġ il dawk il-prodotti li qed jiġu prodotti fil-viċinanzi. Grazzi kellim li jmiss Anna Rosbach. Grazzi għawlek qiegħda eh, Sinjura Hedgar, l-għawet nixtieq li ringrazzjak għal mod kif indirizzat il-kumitat tagħna waqt il-preparamenti għal Copenhagen. Il-fatt li tara dawn il-kapijiet kollha ta' stat u gvernijiet li jinaqdu kollha flimkien f'post wieħed biex jiddiskutu ħaġa waħda hija suċċess mhux falliment. L-Organizzazzjoni ta' Ambjentali tal-Estonja fil-fatt ħadu il-Ġermanja, Finlandja u l-Svezja um, u dim il-qorti għax il-proġett ta' Nord Stream ma jilħaqx il-livelli ambientali li hemm bżonn. U issa l-darba qegħdin nispiċċaw aħna niddependu fuq fornitur tal-enerġija Russu. U xi tgħidli fuq il- rizorsi enerġetiċi li jiġu minn impjanti tal-enerġija antiki fl-Ewropa. Grazzi, Sinjura, klim ġentili tijak, Iva, nifem il-fat illi l-NGOs u mamħazbin ħafna fuq iċ-ċirkustanzi ta' Nord Stream, tal-pipeline tal-gas ta', ta, ta Nord Stream. Dan huwa għattib ta' evalwazzjoni ta' impatt li jrid isir fuq livell nazzjonali, jrid isir ukoll pjan komprensiv biex naraw x'nistgħu jsir fuq l-ambjent. Jiena dil-kwistjoni nafa mill-kuntest danis u jekk tara il-Law of the Sea. Wieħed irid jagħti permess jekk dan il-pipeline jgħaddi minn żona marittima partikolari. U hemm kriterji differenti. Issa jekk il-pipeline l-Izvedizi u l-Finlandizi missom għamlu l-istess analizi bħalma għamlu d-Danizi per eżempju. Sabiex naċċertaw li jkunem jintlaħqu l-standards meħtieġa. Issa kien hemm dimensjoni politika l-mistoqsija tiegħek. Inti qed li ħanibdew niddependu minn pipeline ieħor fir-Russja. Jiena ħanara mill differenti, jista' jkun il qed niddependu mill-gas Russu fl-Ewropa, però hawnhekk irridu naraw jekk għalfejn ridna l-pipeline aħna. Aħjar ikollna ħafna pipelines milli jkollna wieħed biss jew ftit. U għalhekk kien hemm din it-talba biex ikun hemm iżjed pipelines? għanna dritt illi nibnu dawn il-pipeline skont il-dispozizjoni ta' Konvenzjoni Internazzjonali tal Sea, dejjem jekk dawn jimxu ma' l-standards ambientali. Bħala supplementarju fil-qosor, nixtieq ngħidlek li meta tħares lejn dan kollu tara illi anke per eżempju fil iħsa tal-baħar għatem bombi illi ma splodewx mill-ewwel u t tini gwerra dinjija. Ħadd ma jaf eżattament x'qed jiġri anki pereżempju jekk hemm xi kimika li toħroġ minna jew jekk m'hemm xi kuntat bejn daw il-pipelines u l-bombi. Smajna fuq l-impjanti antiki u ma nasibx dina, jina nishtiq nisma xaġa fuq dan u koll. Il-problema li jina t tkellem mistoqsin ġej l-lej, għalli <laughs> tlifta għara l-fil, mela, dawn il-bombi fil-iħta l-bahar. Konna għadin nitkellmu fuq eh, Eh, pipeline li għaddej minn zona fej fil-fat kien hemm ħafna minn dawn il-bombi. Għalhekk li għamilna u illi biddilna ir-rotta. Naf illi dan huwa proġett enormi. U hemm investigazzjonijiet u studji għaddejjin, però anke l-awtoritajiet Finlandiżi ħajamlu xogħolhom. U huwa ċar għalina l-Unjoni Ewropea ħares lejn il-proġett kollu kemmu u ħatatti id-daw l-aħdar jekk l akwiziti ambientali kollha jkunu ġew rispettati. Grazzi Sinjura Rosba, jiena kwa għed nistenna mistoqsija daqsxejn differenti għax ħadd ma għed nistaqsi jekk il-bidla ta' klima jiex fil-fatt realtà jew kella xi eh, kospirazzjoni jew komplott. Dika possibilta u kol mela. Naddu għattini round sal-mistoqsijiet, Karl Heinz Florence. Mela, li Chris Davis nishtiq nil defendiħ daqxejn. Għalli xu sa sabbis ikun prezenti għall ewwel ġimma ta' Copenhagen fejn l-affarijiet kienu għadhom żewġ isiru drammatiċi ma mbagħad meta konna hemmhekk aħna l-affarijiet kienu differenti. U iċ-Ċiniżi kienu pjuttost eh, dittatorjali fl-approċċ tagħhom. Ministru, jina xtaqt nisma daqsxejn iżjed dwar il-filosofija tiegħek. Jina dal-aħħar snin fl-Ewropa ħadt l-impressjoni li kellna politika li tikkastigana u nixtieq nisma' minn għandkom eżattament fejn ħadd saldin. Kif aħna nistgħu niġbdu iktar nies lejna, kif nistgħu naraw il-problema tal-klima nibdluha f'opportunità klimatika. Nasab li tkun hemm aktar effiċenta, aktar possibilità ta' esportazzjoni għazbaq xej fil-komoditajiet, eh, asfaltana, dawn u marfajt li nisma minn għandek. Grazzi. Ma nafx hekk għandix dina il-politika ta' kastik fil-fatt, però dejjem ħajkun hemm ir-regolamentazzjoni, dejjem ħajkun hemm affarijiet li jdu nagħmlu politikament. Imma naħseb l-importanti ħafna li nippruvaw iwessaw il-politika tal-klima. Dan ippruvajt nagħmilha jiena anki fil-traduzzjoni tiegħi biex ngħid li din hija aġenda anke li toħloq l-impjiegi ħaġa tajba illi it-tfal tagħna jkollhom ilma iktar nadif, arja iktar nadifa u dana kollu jiġi billi nindirizzaw il-kwistjoni tal-klima. Fil-futur ir-riżorsi ħajonqsu għalhekk jagħmel sens ekonomikament li nużawhom inqas dawn ir-riżorsi, nużawha inqas l-enerġija. Dal-aħħar kellna rapport mill-Aġenzija Internazzjonali u urrewna x'ħajsir kemm ħajolew il-prezzijiet taż-żejt fis-snin illi ġejjin Da, ħa jisplod il-fuq. Il-pressa z-zejt ħa jisplod il-fuq. Għalek tamel sens anki ekonomikament il niffokaw fuq dan is-suġġett. Dak li rajna f'Copenhagen u l-mobilizzazzjoni ta' n-nis kolla sejrin jiffullaw emmek, nasab li rridu namlu għaffar sintuwa. Naraw għasserja l-ħagġa, naraw blad daqsxejn iktar eh, ferri. Nasab li importanti ħafna illi nevitaw f'soċjetà eh, bħal din, ma ngħidux illi illi naġixxu mill-aktar fis Jajna. Għax iktar ma neżitaw, iktar ma zommu lura, iktar ħajkonna bżon iktar għodda. U nużaw għodda illi fl-ħam mill-ħar lajna u laqqa sintom ma nishtiqu li nispiċċaw nirrikorru għal-jom. Grazzi ħafna. Mandiċ mistoqsija supplementari. Dik kienet ċara, ħna sodisfatti. Dan Jorgensen. Grazzi, President. Jina qed nistenna kooperazzjoni minna ħatijak jek tiġi konfermata fil-pożizzjoni tiegħek. Jekk tħares lejn il-momentum il imbena qabel Copenhagen u jekk tħares lejn l-ambizzjonijiet differenti li ġew msemmija, ma memxi tara kien fjask, falliment da summit u anki inti ta' di meta t-sinna li kolna takolna rizultat aħjar, kważi għammettejta u koll. Ġifiri, jekk rridu nkunu aħna fiduċjużi u rridu nuru um, leadership fl-Europa, rridu nkunu kapaċi nitalmu minn mizbali tagħna stess, nkunu autokritiċi l-ikbar zbalji li saru. Tisatina fuq l-ikbar zbalji li saru mill-Danimarka, fit-ħejja għal Copenhagen. Sur Jorgensen, din hija spenza transkonfinali hawnhekk nkellem lilek. Mela, aħna qabel Copenhagen għamilna il-miri tagħna. Kieku ma minni xek u spiċċajna ħallejna l-proċess jimxi waħdu mingħajr ma nagħmlu data ta' skadenza, allura forse tistan kien taqbel miegħi Sur Jorgensen l-affarijiet kienu jkunu ħafna għar. Jek tħares per eżempju li s-situazzjoni ta' Greenland, aħna kanna laqa f'Ġunju, ħaf Settembru, f'Ottubru, laqa f'Novembru. Daw il-punti kollha illi deru fil-ftejm ta' Copenhagen ġew definiti hemmhekk x'istajna nagħmlu bad differenti, għamela ma kienx hemm affarijiet li stajna nagħmlu differenti. Però ma naħsibx illi kienu jwaslu dawn riżultat differenti. Naħseb inti tista' tajt ara kieku għamilna hekk u hekk. Imma naħseb illi rispettivament ma dak li għamilna aħna Kien hemm pajjiżi illi matul is-summit bidlu l-istrateġija tagħhom. U fl-aħħar mbagħad qalu li ma jridux jagħmlu jagħtu s-sem tagħhom. Ma nistax nidħol fid-dettal m'għandix ħin biżejjed imma dik l-analiżi tiegħi. Jekk ikun ma żammejniex sodi daqskemm żammejna, forsi kienem hemm kienu hemm pajjiżi li jieħdu approċċ differenti. Jena nishtiq. Eh, Najlek, jekk issib kwalunkwe xi presidenza oħra, xi ħadd ieħor illi ħadem iżjed minna li għamel iżjed ipprova jgħin iżjed il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. Jekk xi ħadd għamel iktar sforzi, iktar dialogu minna, niftaħlek fix kull xampanja. Nwedek. Aħna maħniex qegħdin hawnhekk biex nixorbu x-xampanja, sinjura. Aħna għedin għawnek biex nitalmu, tista tajdinna zbal wieħed. Millux taqsaj ta' kal tlef mistoqsijiet, taqsini issa qed nisolbok għal wieħed biss mill-inqas. Għannek għedin nitkellmu fuq zvantaġġ għax ma tkellimniex b'vuċi waħda. Imma x'ħat tagħmel int? għabat l-sur Sarkozy u ġelu jitkellem, għanti u t-wafqu mill-li jitkellem, x'ta tagħmel? fuq dal-aħħar punt. Le, ma naħsibx li għan rikorri għal daw il-mizuri. Jena naħseb li l-problema i, ma tinti qiegħed fil-laqa għandek il-President tal-Istati Uniti, rappresentant tal-Ċina, rappresentant tal-Indija, Avvolja kulam ħafna Ewropej fil-Kamra da minn un-nifsu mandux ikun problema, imma ikun vantaċ kieku nitkellmu bleħen wieħed kieku kollha ngħidu l-istess ħaġa. U kienna nkunu nistgħu nagħmlu ġab ma taħjar forsi. Issa, u minu min jitkellem fi simna, imma nitkellmu b'vuċi wahda u jidu nirriflettu b'mod serju fuq għadin, għax inkella ħan itilfu l-vantaċċi li għanna mal-bqija tad-dinja hawnhekk u n-nies mhux se u x'għandha xi tajt l-Unjoni Ewropea jekk ma nkantawx l-istess imnu flimkien. Eh, li talaqħal is-sur Sarkozy naħseb li hija impossible jgħid il-President. Theodoros Sillakakis. Komissarju nominat eh, fuq eh, il-mainstreaming tal-klima, nishti eh, nistaqsik, inti għandek id-daħal studji tal impat fuq l-impatt tal-klima, ħaddaħal proċedura fejn naraw l-affarijiet kif l-klima, ħat verifika tal-politika li hemm bħalissa u forsi tatina xi eżempji konkreti fuq dan. Aħna nħarsu lejn eh, il-fatt li nistgħu ndaħlu il-prattika tajba fil-qasam tal-enerġija fil-regoli ta' xiri pubbliku fl-Unjoni Ewropea għanna niprioritizzaw il-fatt illi matul 20 sena li ġeja il-fu ħafna medettar ta' foresta fl-għin naħa t-isfel tal-Unjoni Ewropea u ħaġa oħra tul il-mandat tijak intomħa taraw kif tistaw tatu sussiti biex eh, jimbidel l-użu tal-faham. Kif ħatamlu dan? Għamit li ħames mistoqsijiet u diffiċi biex inkopru għam f'żewġ minuti dan. L-istudju fuq il-klima huwa importanti, però forsi mhux f'kollox għax femem zon, bżonn meta nagħmlu, ovvjament. Jiena qatt qabel illi l-Unjoni Ewropea sal ħafna affarijiet permezz tal-fondi u allura huwa importanti li naraw illi meta wieħed jikseb fondi mill-Unjoni Ewropea dan jonfqu b'mod għaqli mill-att ta' klima. Dan anki applika għal proġetti per eżempju eh, ta' torro. Tinti trid tara illi inti tonfoq il-flus tajjeb ħalli imbat mhux wara jkollna nerġgħu nonfqu il-flus tan-nies biex insewwu. Mal-Kummissarju ta' Trasport ħanħarsu lejn il-pakket ta' trasport u l-klima ħanamlu dawn l-affarijiet fl-imkien. Inti tlab eżempju speċifiċi bħal eh, per eżempju ħanaraw eh, il-qasam ta' trasport, ċemejt xirri pubbliku, jina naħseb illi aħna għanna namlu ħafna, nistaw namlu ħafna aktar fi xiri pubbliku li ikun favur l-ambjent. Hemm ħafna setturi fejn il-settur pubbliku jista' jgħin biex is-suq jiġbdu fid-direzzjoni tajba u dan l-possibiltajt mhix qed nużawhom bl-aħjar mod l istrategija tal-foresti għasam importanti ħafna daħan diskutiħ mal- kollega tiegħi is-Sur Potoċnik, naħseb kienet kważi ħaġa tal-mistija illi ma nixxinix niksbu pożizzjoni Ewropea fuq il-foresti qabel COP15 u dan huwa qasam fejn tassew qegħdin lura. To come back biex nerġa' nitkellem fuq ħaġa oħra. Il-mistoqsija li inti ma semmejċ u eh, u importanti weġibt l-oħrajn imma din mistoqsija ma rispondejċ għalija madwar id-dinja qed jintefqu 300 eh, biljun eh, euro f'sussidji għal kombustibuli tal-fossili. Din mhix aċċettabbli. M'għandniex politika għal dan minħabba sussidji tagħna li għandna aħna u dawn huma affarijiet illi ovvjament ħajfiġġu fil-mandat tiegħek Jiena ma jidirlix li għanna nissussidjaw il kombustibuli dan kien parti mill-isqarija tal-G8, jek niftakar tajjeb, fakila dan is-sajf li m'għandux ikun hemm dan is-sussidju u anke fuq livell dinji. M'għandniex nissussidjaw kombustibuli. Jiena naf li dinja ħaġa li aktar faċli tajda milli tagħmilha meta nittrattaw il-pajjiżi li qed jiżviluppaw u jridu żmien. Imma ovvjament eh, jekk irridu nidependu anqas minn fuq il kombustibuli tal-fossili allura kulħadd irid jara li din mhix eh, politika li tagħmel sensu u ħatrendilek li li tissussidja mbagħad min-naħa l-oħra l-użu ta' dawn il- kombustibili tal-fossili. Grazzi ħafna għaddu l-ewwel sussjem il kumitat tal-Industrija Herbert Roy. Irnexxi lu jitħol in inkiss għamel 10 mistoqsijiet kejkna minn flok waħda kbira. Il l-industrija u koll jinteressa eh, l-politika tal-klima. Issa ħanaddu għall-ewwel kellim. Meħba fi Brussell għamilt bitċa xogħol eċċellenti bħala Ministru tal-Ambjent fid-Danimarka imbagħad eh, bħala Ministru għall-Enerġija u l-Klima. Inti għat li f'Kopenhagen ma ksibniex ftejm ġenerali li jorbot b'xorta ħażin Ma jfissirx imma li id-dinja weħlet iċ-Ċina u l-Ġappun qed jixtru ħafna flejjes fl-iżvilupp ta' dawn l-enerġiji l-ġodda li għandna bżonn. Irridu naraw kif nistgħu noħolqu enerġija aktar sostenibbli, noħolqu impjiegi li huma favur l-ambjent u jistgħu jagħmluna aktar kompetittivi. Hawnhekk li ġu nikkonċentraw fuq u illi, illi naraw għalfejn kumpani industri mhux qed joħol impjiegi ġodda kif inti ħadd tratta l-sfida impliċita li għandna hawnhekk fil-qasam tar-riċerka, l-innovazzjoni u l-iżvilupp ta' teknoloġiji ġodda. L-ewwel net nixtieq ngħid illi tamil l-ewwel net isemmu r-riċerka. Rridu naraw fejn u l-valur miżjut li qed naħdmu flimkien bħala 27 stat membru aktar milli naħdmu għal rasna. Għandha ċertu vantaġġi din. Per eżempju, kanna il-program tal-kupru qed naraw li azzjoni qed tittieħed. Fuq smoħrajn irridu naraw kif l-affarijiet nistgħu nixprunawhom il qudiem biex kun hemm aktar riċerka u proġetti ta' demostrazzjoni per eżempju. Nafu li hemm sfida kbira fin-nofs bejn li toħroġ bideja eh, brillanti u li mbagħad il-prodott toħorġu fis-suq. Ġifiru naraw dawn l-ispazji vojda, vojta illi irridu nimlew. Hawnhekk għandna bżonn rwol aktar qawwi. Jekk inħarsu lejn nefqiet li qegħdin jinsiru fl-enerġija fis-Singapore, il-Korea t'isfel, il-Ġappun, il korea t'isfel il ġappun naħseb hawnhekk u għasam fejn nistgħu niksbu l-aktar billi naħdmu f'sinerġija u billi naħdmu l-koll flimkien f'kooperazzjoni. Jiena naħseb m'għandniex noqogħdu nifukaw biss fuq industriji kbar, kumpaniji kbar, għax ħafna drabi naraw li hemm rwol qawwi li qed jaqdu l-kumpaniji żgħar u ta' daqs medju fl-ekonomija tagħna b'mod ġenerali ġifieri involvu għom aktar, rridu narfu kif aħna nistgħu niksbu għajnuna għal kumpani li ħadmu bejn 30 u 50 ruħ, per eżempju. Irridu u kol allura natu spirazzjoni li dan il-proċess, jiġu nħarsu il-prattika tajba ħalli eh, mux noqodu nibdew kull darba mill-ieħ f'kull situazzjoni li kolna. Grazzi ħafna. Bretta Thompson imis. Iva koni, jina u koll nishtiq natik merba fi Brussel u mhux nixbuk bil-mistoqsijiet hawnhekk toqgħodx tinkwita. Sa dak li għandu x'aqsam ma' l-impjanti nukleari. Fuq il xogħol fuq it naqis tal-emissjonijiet u il-percentaċ ta' enerġija li tiġġeddet li stabilixxejna il-miri 20-20-20 kien hemm min qal li huwa importanti li ikolna ġenerazzjoni eh, tad-dawl tal-elettriku li tkun favur l-ambjent. Meta tkellimna mal-Kummissarju tal-Riċerka u tal-Industrija, matul is-sessjoni ta' smih tagħhom it li huma qalu li nistgħu niksbu it-tnaqqis fil-emissjonijiet ta' CO2 li għandna nippruvaw ninvestu aktar f'din il-ħaġa u nħarsu lejn kif niġġeneraw aħna l-enerġija. Nixtieq inkun naf jekk inti intix ħat qaċċat il-barra l-enerġija nukleari Inti kontra li jkun hemm eh, riċerka fuq l-enerġija nukleari? Jina minix mel vito fuq eh, din il-ħaġa. Imix qed eh, nitbijet minn din il-forma ta' enerġija fi danimarka Ħadna deċiżjoni illi ma rridux l-enerġija nukleari. Ħadna għażla fundamentali li hija differenti minn dik tal-pija. L-enerġija nukleari teżisti, rridu niżguraw il-sikurezza nukleari tingħata priorità u tkun importanti. Hemm ħafna impjanti li qed jimlew fejn qed naraw li mhux ħajġeneraw daqstan skart, però matul il-ħames li ġejjin li ser ikolli din ir-responsabilità, ovvjament ser ikun hemm impjanti nukleari oħra li jimbtu madwar l-Ewropa li jużaw l-enerġija nukleari, pero ma nasibx li għajn sostenibli ta' enerġija. Jena naħseb illi għawnek irridu nuqdu attenti. Ma naħsibx illi għanna nixu ħafna flejjes f'riċerka fin-nukleari u dawn innaqruhom mill-flejes li kienu ħajintużaw biex ikunem enerġija li tiġġeddet. Allura rridu ninvestu f'riċerka f'enerġija sostenibli aktar minn nukleari. Grazzi ħafna, Iva Beled. Grazzi ħafna. Xtaqt namillek mistoqsija xtaqt nitkellmek fuq il- grid tal-enerġija fil-bahar fil baħar ta' Tramuntana. Dan huwa proġett li Danimarka, l-Belġu, r-Renju Unitu sitt pajjiżi oħra wkoll ħajkunu msieħba fih u xiren ta' biljuni ta' euro wkoll fin-nofs hawnhekk. Għandi mistoqsija speċifika qed nassumi li inti tappoġġa dan il-proġett kif speċifikament ħat appoġġa inti lesta li tipprova tuża istrumenti ġodda ta' finanzjament tal-Unjoni Ewropea li ħatressa u tiddefendihom dawn fil kulleċ u tini neċ taħseb inti fuq l-idea illi tippermetti li ċittadini Ewropej kollha illi kollhom sem dirett billi tagħtihom il-possibilità illi jieħdu sem finanzjarjament u imbagħad forsi jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-flus li jrendi dal-proġett jina naħseb li b'din il-grid tal-enerġija aktar ma jkollna grid effiċenti tant l-aħjar għax dan ifisser inkunu nistgħu il-provista tal-enerġija tagħna nagħmlu effiċenti kemm jista' jkun. U bħala Ministru tal-Enerġija ma kontx involut ħafna f'din il-ħaġa ma naqra rajt imma kif nista nistaw nkunu flessibli fis-sistemi tal-enerġija u dinja kruċjali jekk aħna rridu li jkun hemm element aktar qawwi tal-enerġija li tiġġeddet. Issa dwar il-finanzjament u d-detalji rrid ngħid minix mitla ta' dawn l-affarijiet. U naħseb u mhux naħseb ekku huwa l-Kummissarju tal- il-Kummissarju tal-Enerġija responsabbli minn din il-ħaġa. Jien minix involuta direttament fuq din il-ħaġa, allura minix ħanatik tweġiba fuqha. Grazzi, ħafna mela, it-tielet round ta' mistoqsijiet. Jola ntaħibna. l-ewwel mistoqsija. Grazzi ħafna, Kummissarju. Kummissarju nominata. Matul eh, l-għolja tal-klima li kienem dal-laħar fuq il-bidla fil-klima minkejja l-isforzi li saru mill-Unjoni Ewropea fitħejja għalla għolja ma kienem ebda impenji li ġew iffirmati fuq it naqqis ġenerali tal-gassijiet b'effett serra. Primarjament minħabba ċina u l-Indja. L-Unjoni Ewropea għandha tkompli kompli iżomm il-linja politika ta' fil-negozjat internazzjonali jew inkella għandha tkun aktar flessibbli fil-rigward ta' dawn il-pajjiżi tieni mistoqsijax. Xidirlek int fuq l-informazzjoni li qed toħroġ minn ċentri ta' riċerka fuq l-falsifikar ta' ċifri fuq il-bidla tal-klima u l-effetti tal-gassijiet bl-effett serra. Fuq dan l-aħħar punt jiena naf li Is-Sur Paturi ċer tal-Panel Internazzjonali fuq il-Klima wieħed li ħajħares li din il-ħaġa. Bażikament il-fema tiegħi li din meħa biddel xejn, tista' toħroġ emails bil-moħbi minn taħt imma qegħdin nitkellmu dwar eluf ta' riċerkaturi li jafu eżattament fuq xiex qed jitkellmu. Qed jagħtuna parir f'dan il-qasam u jiena ma naħsibx illi dan ħajjitbidel għax ikollok xi korrispondenza li tkun qed tiġri l-awwelin minn taħt. Jiena ma naħsibx illi aħna għanna nkunu negattivi wis f'dak li ġara bl-ekonomija u l-enin f'Kopenhagen. Jiena ra l mill enti differenti. Ftiġi ma tqabel Kopenhagen, Brazil, nazzjonalment fil-parlament tagħhom stabilixxew mira li minkejja tkabbir tagħhom matul is-snin li ġejjin kienu ħaj jipruvaw jamlu bidla ta' 35 sa 38 fil-mija u ċina u kol eh, ridet li tamel bidla ta' bejn 40 u 45 fil-mija. Jina nasib illi minn ekonomija jibħal dawn ewlenin illi jajdu isma flok ma nimxu fuq pjanijiet ta' ħames snin, għarqiegħa er ngħidu li sal-2020 ħanilħu dawn il-miri. Għallu naħseb li hija ħaġa sinifikattiva. Ġifiri, azzjonijiet ser ikunem hemm u importanti li dawn jitwettqu fuq livell nazzjonali fil-ħarifa l-Istati Uniti, il-Brażil, il ċina l-Indja, l-Afrika t'isfel, l-ekonomija emerġenti ma kienux parti minn ebda obbligu, ma kellhom ebda għadmir, Imissa qegħdin f'ċertu obbligu u issa ftemna illi jekk aħna irridu li tittieħed azzjoni eh, dinija, hemm bżonn li aħna nieħdu responsabilità mistoqsija supplementari qasira, ħaġa li tiġa semmejt. Inti eh, tipjana li jkun hemm xi laqa u issemmi din ir-riċerka li ġiet maħruġa minn taħt u tiċċara dawn l-affarijiet Kifat, din hija ħaġa li ix-xjenzati infushom jiġieħdu ħsieba. Bażikament bħala politiċi għandna għażla waħda. Aħna nistgħu niddeċidu x'għamlu. Aħna rridu nisimgħu mix-xjenza li qed tgħidilna jekk ħanoqogħdu naħsbuha ħanitlu f'riskju kbir, ħandaħlu l-ġenerazzjoni ġejjina f'riskju kbir. Dik hija għażla li nagħlqu idnejna dak li qed nisimgħu imma nagħtux widen, jew inkella ngħidu iva, forsi Poxin sena oħra, jew 10 snin oħra, ix-xjenza tajdinna ħaġa differenti. X'ħażin ħajkun ħareġ minn dan kollu? Teknoloġija aktar effiċenti, teknoloġija aktar notfa dan kull kif, anke kun xettiku fuq din il-ħaġa, ma taħsibx illi xorta din tkun ħa ideja tajba meta ħankunu disabiljon ruħ fuq id-dinja li il-koll irridu semna mir-rizorsi dejjem jonqsu u mill-provista tal-enerġija dejjem issir aktar skarska, skarsa. Gil Parnio. Aħna edna li wara l-falliment tal-konferenza ta' Copenhagen, il-fema pubblika kienet għalila fuqna. Għalijom mux biss Copenhagen kien falliment, imma huma qed jgħidu illi dawk li jridu jħallsu l-aktar prezz qares ma' żmien dawk illi qegħdin bħalissa jinqarsu l-aktar mill-kriżi ekonomika li ma kienx hemm bħala qatt qabel hemm fiduċi ġu nistabbilixxu anke fir rigward eh, tal-laqa tal-Messiku biex l-Unjoni Ewropea jiqpa' jkollha dan ir wol ta' mexxejja kif attint li nitkellmu bleħen wieħed imma billi nipproponu wkoll miżuri vinkolanti mill-għad finanzjarju u għawnek inti għandek l-opportunità dal-ħodu għal darbohra illi fiħdan il-Komissjoni Ewropea kollok ruol ewlini fissem l-Unjoni Ewropea u tajdilna xini l-proposta tijek biex tippermetti li tistabbilixi din il-fiduċja billi tipproponi kif qed jagħmlu xi li jkun hemm eh, taxxa fuq il-frontieri tal-Ewropa jew palma qed jgħidu oħrajn taxxa ambjentali fuq il-prodotti li jiġu minn pajjiżi li ma jħarsux l-istandards ambjentali jew inkella proposta oħra li jkun hemm taxxa eh, tal-karbonju fuq it-transazzjonijiet finanzjarji. allura għajdilna inti konkretament x'tixti int. Well, I understand. Nifhem tħassib tijak, issa mobilizzajna l-fema publika. Imma ma bosan fejn kellna naslu ura kif ħażomu l-interess tal-pubbliku fuq din il-ħaġa, kif in-nies ħajarfu li din ħaġa importanti u kif ħajaraw illi mhux huma ħajħallsu l-prezz waħedhom. Ovvjament għandek raġuni li tisħaq fuq il-kriżi ekonomika, ma dan kollu jiena nara illi hawnhekk għandna nifukaw fuq ħaġa waħda ħaġa tista' toħroġ dan il kriżi jekk nimxu bila għal nistgħu noħolqu xi wħud mill-impjiegi li aħna tlifna matul il-kriżi ekonomika billi ninvestu f'dan il-qasam u nifukaw hawnhekk allura jidhirli li huwa possibbli li n-nies inġalu għom jindunaw li din mhixi aġenta li taħdem kontra tkabbir jew l-impjiganzi bil-maqlub din toħloq tkabbir aktar intelligenti. Smajt fuq din it-taxxa tal-karbonju wkoll xi stati membri kollhom taxxa tal-karbonju għal oqsma li mhumiex koperti mill-ITS. Imma bażikament illi jekk issa nippruvaw naħdmu biex ikun hemm il-bil internazzjonali li kien priorità ewlenija l europa fil-Messiku u ma naqawx għall-aktar denominatur komuni bażiku bħal taxxa tal-karbonju. Naraw illi l-Istati Uniti, il-Ġappun, l australja edin eh, jaħdmu fuq is-sistema tal-partit tal-emissjonijiet tal-karbonju. Jew tiġa daħluwa, New Zealand ukoll qed jaħdmu fuq din il-ħaġa. Naraw allura minn din l-esperjenza li Din toffri l-inċentiv u hija prova li taħdem tajjeb. U allura naħseb illi jkun żbaljat illi f'dan l-istadju ħanużaw l-oda ta' taxxa. Nistgħu nużaw aktar il qudiem Però naħseb illi għanna naħdmu qibes fuq l-affarijiet li tiġa għanna u l-affarijiet li tiġa nistgħu nilħuhom u ovvju li il-karbonju li ħajaddi eh, f'pajjiżi oħrajn il-barra mill-Unjoni Ewropea ser ikun ta' tħassib imma barra mill-industrija. Fil-ġimgħat u l-xur li ġejjin ovvjament jidu naħsbu wkoll fil-ħadima li huma mħasba ħafna. Minix ċert li fimt eżattament dak li għattint. Inti għattawnek li il- ħajkun hemm tħassib ewlieni fis-suq tal-impjiegi fuq dan il-karbonju eh, illi ħajaddi lejn pajjiżi l barra mill-Unjoni Ewropea. Imma rridu kon nasbu fuq dawk il-ħaddiema illi iħossu li hemm ċertu ġustizzja li qiegħda tapplika fuqhom u allura hemm bżonn illi inħarsu l affarijiet minn din il-perspettiva tagħhom u ngħidulhom illi it li ser ikun hemm mhux ħajkun kontrihom ħajintuża favorijom. Nifhem dan it-ħassib fuq il-karbonju l ħroċ il-barra mill-Unjoni Ewropea, imma u koll naħseb illi jekk aħna ħanoqogħdu nibżgħu dik ħatkun ir-riċetta biex mill-atta impjiegi imorru eh, eh, eh, għallar. Il-kompetizzjoni hija qalila. Ah, u ħanajdlek għalfejn jekk nimxu l-affarijiet mod tajjeb, nistgħu noħolqu l-impjiegi fid-Danimarka fl-2008 l-aktar sena, nejdu l-axar sena relativament normali qabel il-krizi. L-esportazzjoni tal-enerġija li t-ġeddet, l-esportazzjoni ta' prodotti f'dan il-qasam kibret fil-mija. U għalhekk allura li jiena jidher li li f'pajjiżi mhix daqstant ibsa li konvinċu lin nies li jekk nimxu tajjeb, allura aħna wkoll ħanoħolqu l-impjiegi ħajkolna zida ehm, u fitħul mill-esportazzjoni. Ġifiri, għal darbohra din hija kwistjoni tal l-affarijiet li tagħmel tagħmilhom tajjeb. Grazzi ħafna. Naddu għal kalima li missirpa Peti Kajnen. Inti semmejt bil-raġun li għanna bżont kabbir li ħadem favur l-ambjent u li rridu nejnu l-industri biex eh, jinbidlu biex ikunu kompetittivi fil-ġejjeni. U jiena ma tantx eh, nebza biex najtek li ħajġri dan il-karbonju l-barra mill-Unjoni Ewropeja. Għax ma jasibx li il- kumpani ħajmorru f'pajjiżi fejn l-arfin ma jkunx daqstant eh, għawi jew ma jkunx hemm kondizjoni l-astan tajba, però jiena naħseb li mhux qed ngħinuhom biex jinbidlu bl-aktar mod li irrendi kemm jista' jkun, bl-aktar mod effiċenti. U ovvjament, punta u li naraw kif issir din il-bidla. Għanna din l-istrateġija tal-sena 2020 u hemm ħafna taħdidiet u ħafna diskorsi fuq kif issir dan it-kabbir favur l-ambjent u li mumma l-għodot effettivi biex nippermettu din il-ħaġa bżonn użu aktar effettiv ta' rizorsi tal-enerġija. U l-mistoqsija tiegħi din, kif ħadd iżgura li din il-ħaġa ssir u x'inhu huma l-għodot illi ħatuża. U jekk inti tuża sussidji. Jina naħseb illi hemm inċentiv qawwi li nippruvaw il-kumpaniji nġaluhom jaħsbu fuq il-produzzjoni. Kif jistgħu għada jipproduċu mod differenti mill qed jagħmlu llum u dan huwa benchmark li aħna ħanamlu issa. Hemm 50 benchmark differenti li jkopru parti eh, sostanzjali mill-industrija. Dardu naraħmux bħala pis imma bħala aspirazzjoni. Kif nistaw nikkupjaw il-dawk illi qed jagħmlu dan ix-xogħol bl-aktar mod possibbli. U sħaqta ta' drabi jiena naħseb illi fejn nistgħu nagħmlu l-ġejt l-industrija u l-kumpaniji dan nistgħu nagħmluh permezz ta' riċerka u l-iżvilupp mod partikolari bis-saħħa tal-proġetti ta' demostrazzjoni Nistgħu nagħmlu ħafna aktar fil-qasam tal-edukazzjoni. Kien hemm żmien fejn aħna konna qed ngħidu illi aħna ħnamlu l-innovazzjoni u d-disin u Ċina timmanufattura, però l-affarijiet mhinix ix-xerta li huma hekk illum ma naħsibx ħajkunu hekk għadha lanqas għanna nifukaw għalura fuq l-intraprenditorjat, l-innovazzjoni, natu l-inċentivi l-dawk li jinnovaw u anke nieħdu ssib il livell tagħna tal-edukazzjoni f'dan il-qasam jitjieb. Allura naħseb hemm affarijiet nistgħu nagħmlu u bażikament irid ngħid illi fl-Unjoni Ewropea ma tantx ninqalgħu biex naqsmu l-aħjar pratika bejnietna fid-Danimarka f'xi ftit snin ilu kien hemm xi kumpaniji li qalu ma nistgħux noqogħdu madwar il-mejda u nitkellmu fuq li jkun hemm xi ħadd qawwi f'settur wieħed għax aħna stajna għax aħna konna kompetituri bejnietna qabel. Kon qed nikkompetu bejnietna, missa qed jindunaw. Nistgħu nkunu ekonomija qawwija jekk aħna noqogħdu madwar mejda niftemu flimkien ikonna skambju tal-aħjar pratika mbagħad inkunu qawwija fir-rigward tal-kompetituri tagħna, ġifieri nistgħu nitalmu ħafna minn xulxin. Mistoqsija fil-qosor, konkretament, inti ħat poġġa illi l-ekodisin nispandu għal prodotti kollha u r-riżorsi? U anke per eżempju fuq kontabilità tal-karbonju għal-kumpaniji, affarijiet x'taħseb fuqhom. Jina naħseb direttiva fuq l-ekodisin hija interessanti ma mxietx daqstant pass maġġel daqs kemm ittamajna bħala Ministru kull siċur konna nil-taqaw, konna naraw eh, x'sar u x'kategoriji dorna. Timxi bil mot imma mot effiċenti u allura jiena nara jekk din hija ħaġa nistgħux nifrixu għal affarijiet oħra m'iniex ċerta x'inhuma l-parametri llum. Pero naħseb li din hija għodda effiċenti u hija għodda wkoll illi tagħmel sens fid-dal ta' dak li għat biex nistabilixxu standards. Nistabilixxu standards hija ħaġa importanti. Per eżempju, karozzi li elettriku Iva ser jkollna kompetizzjoni imma ma tagħmel ebda ħsara jekk aħna nippruvaw nikkoordinaw naqra billi kollna ċertu standards li kulħadd jipprova iżomm magħhom milli noqogħdu naħlu ħafna enerġija biex ninnovaw u noħolqu l-istess affarijiet issa għandna mistoqsija mill-Kumitat ta' Trasport Villa Itala issa. Grazzi ħafna, Sur President. Il-mistoqsija tiegħi għandha x'taqsam ma' trasport marittimu. Kull deċiżjoni ta' politika li għandha x'taqsam ma' trasport għandha x'taqsam mal-ambjent u l-IMO Ħadet deċiżjoni fejn eh, l-emissjonijiet tal-kubrit ser jiġu mnaqsa minn 0.5-0.1. U dan japplika biss għal bahar Baltiku u għal bahar ta' Tramuntana fl-Ewropa u l-kompetizzjoni ser tiġi fixkla fiħda l-Unjoni Ewropea u miex ħaġa ġusta din. Kif inti tara illi? Aħna nistaw dawn iż-żewġ linji ta' politika ġifiri ta' trasport u tal-ambjent fl-imkien fl-Unjoni Ewropea. U kif aħna nistaw nlaqgħu dawn iż-żewġ fatturi li huma opponenti jekk la jemmgħu qablu fuq din il-ħaġa allura m'għandi xejn x'ngħid fuqha. Bażikament jekk huma jistgħu jaċċettaw din il-ħaġa dawk il-partijiet interessati tant l-aħjar hemm bżonn li nħarsu lejn ir-regolamenti fuq il-baħir li qed joħorġu mill-IMO. Imma rridu namlu għacċara la jemmu xi drabi ġiċċew bil-mod illi naħdem maħom issa għala ta' snin u jina kont qed nittama li f'Kopenhagen kien ħajrna xilna naslu għal-ftejm li jinkludi il- qasam marittimu u dak, tal-avjazzjoni fuq livell internazzjonali ma mar nexxinniex irid ngħid mod ċar l-IMO li iva nippreferi illi l-IMO t-deċidi fuq il-qafas għal bastimenti u għad baħir imman bżon li jitxaqalqu u li mxu l-qoddim u mux joqodu jahzbuwa il-ħin kollu jina nasepa l industrija ta' baħir japplika dak li għad qabel illi xi drabi inti trid timbotta naqra s-settur biex jimmodernizza. Qed nara li taħdem din il-ħaġa u nara wkoll li f'waqtiet ta' kriżi ħafna kumpaniji tal-bastimenti u tal-baħir bdew jagħmlu huma min jeddhom dawn l-affarijiet fl-aħħar mill-aħħar raw illi mill-lat ambjentali u anke ekonomikament kienu affarijiet li jagħmlu sen. Eh, puheenjohtaja, vielä lisäkysymys. Eh, tässä Itämeren alueella ainakin helposti. xtaqt nagħmel mistoqsija oħra. Fil-Baltiku spiss ir-Russi ma jirrispettawx id-deċiżjonijiet tal-IMO u laqas jirratifikawhom. Issa jekk ir-Russi dominaw il-navigazzjoni fil-Baltiku, x'tagħmel se tagħmel inti biex eh, il-politika tal-ambjent u tat-trasporti jkunu iktar kompatibbli b'mod partikolari ma' Russja. Naqbel eh, Però qed nara bidliet fit-pożizzjoni ta' Russja illi ma nafx hekk eh, iex se twassal għal din il-kwestjoni speċifika, jiena rajt f'dawn l-aħħar xhur illi jider li l-President Medvedev qed jilqa l-aġenda ambientali e, b'mod li ma rajtx qabel mill-Russja. U forsi anki hawnhekk fid-dialogu ma' Russja l-Unjoni Ewropea jekk nistawx nikollaboraw iktar u forsi naslu għal riżultati aħjar. Issa, grazzi, issa nistaw naddu għal biċċad għal gruppi ħor ta' mistoqsijiet illi jiġu mill illi tibda mill sinjura Klas mill grupp itre. Fl-Europa aħna għanna ambizjonijiet għanna għanijiet ambizjużi u uh, eh, norbtu ħafna fuq l-iskambju tal-emissjonijiet. Aħna nħossu li din id-direttiva għandha tapplika anki għal ftejmiet internazzjonali. Issa hemm eh, inti taħseb li hemm neċessità li nadegwaw din id-direttiva l-iskambju tal-emissjonijiet u x'se jkunu l-effetti għal din id-direttiva wara l-falliment ta' Kopenhagen skont l-artiklu 10 bio 28. Hemm bżonn adattawa din id-direttiva fl-opinjoni tiegħek? Mbagħad tkellimna anki fuq il-benchmarks. Meta aħna nifissaw benchmarks għabbażi ta' medja tal-performance f'settur eh, fejjem carbon leakage. Pratikament l-aħjar se jkollhom 100% ta' ċertifikati gratis f'dak is-settur. Biex inbidlu d-direttiva naħseb li hemm perspettivi tajbina s-sistema tal-ETS fil-futur. Għalix eh, jina naħseb illi fil-Parlament Ewropew kienem u kol f'xi ministri f'dawn l ħar xur, forsi fl ħar sena kellom kontatti mill-qrib ma' rappresentanti tal-Kongress tal stati Uniti u għet jiprovaw eh, jajnu biex kif jistaw eh, jinkludu sistema Amerikan. Eh, u l lumu għar rikonoxxut li dinja hija ħaġa ta' suċċess li li għamilna, illi aħna nistaw naħdmu ta' pont ma' sistema Amerikani u nistaw forsi noħol u prezz globali għal karbonju. Pala benchmarks, e, e, e, ma naħsibx illi se jkun hemm rifużjoni 100% jekk dina kienet il-mistoqsija tiegħek, ma naħsibx li jekk jiġri e, jena naħseb illi e, ċerti affarijiet il-kumpaniji se jkollhom jagħmluhom waħedhom bla dubju. nistaw namlu benchmarks f-setturi oħrajn fuq il-CO2, anki il-vetturi u prodotti tal-ikel, din hija ħaġa diffiċli. E, kif tista' Tamela? kif taħseb tista' tamela di konkretament? Tishti... Inti taf li l-pjanti jieħdu CO2 jiproduċu ossiġenu. Però meta um, dawn jiddeġeneraw jiġi l-kontrarju, l-produzzjoni tal- tal-ikel se jibiddel anki il-pajzaċ tagħna kif taħseb li dana jista' jkollu impatt fuq il-budget. Din hija kwistjoni teknika eh, fuq kif wieħed jista' ikejjela di, però hemm mezzi speċifiċi li wieħed ikun jista' jqis l-emissjonijiet agrikoltura Aħna fi danimarka per eżempju, aħna għamilna pjan, il-Green Growth pjan jismu, għall-agrikoltura jekk wieħed jam regolament fuq meta wieħed irid produċi il-ħaxix fil- fil-xitwa jrid jara kif jista' jipproduċih bl-iktar mod effiċenti. U studji bħal da. U dana irrit wieħed jagħmel studji biex jara li ma jkun l-aħjar prassi Um, meta wieħed isanki il-klima u biex iżommu l-emissjonijiet ġol ħamrija jekk huwa possibbli. U eh, se jkollhom jagħmlu iktar riċerka u iktar jagħmlu studi biex jaraw kif dan nista' jsir fl-Unjoni Ewropea. U u nistgħu nodduhom daw bħala sinks. Uh, fl-istati membri eh, sissa daw ġew intużati minn Danimarka u mill-Portugal biss. Issa nadu għal Linda McEwan. Jena nishtiq nitkellem fuq l-ITS u koll. E, fil-introduzzjoni tijak, inti tkellimt fuq il-trasport u l-emissjonijiet ta' trasport li qed jitilaw u tkellimt ukoll fuq il settur marittimu. Fid-direttiva hemm indikazzjoni li sal-2011 noħorġu xi ħaġa fuq il-settur marittimu jekk ma jkunx hemm eh, konvenzjoni internazzjonali. Rdu nagħmlu xi ħaġa fuq fuq il-trasport ta' toroq Fi Stati Uniti memx eh, dan. Eh, tkun ħaġa tajba li nintaxxawa fil-raffinerija direttament. Inti x-pozizjoni jista' jkollok fuq dan. Iva, jina naqbel mal-diskadenza tal-2011 tal barittimu u diġa għat jina b'mod ċar u għattu anki l-IMO l-ħina dej u għek jiridu jiddeċidu huma eżattament kif eh, jistaw jaslu rizultati jena mandi lebda problema mandiċ lebda bżon li dan għandu jisir eh, mod fuq livell Ewropew eh, il-navigazzjoni hija kwistjoni globali u tkun ħaġa iktar preferibli li l-IMO taħdem fuq dan Pero jiridu jaġru, u jiridu, u jiridu joħorġu b'rizultati ħafna iktar qabel milli jaġru iktar milli kienu jaħdmu qabel. Bat, fuq il-kwistjoni tal-ETS e kien hemm rapport Florence biex naraw għak dan għandix namluħ din idea interessanti għandu ikoll għanna forsi nikkonsidraw dan għax se jfisser meta nqabluha ma l fattek nistaw xindahlu anki setturi oħrajn. Aħna kif namlu il-pakket enerġija klima, essa għabbażi ta' dan il-nazz, l-istati membri għedin jamlu politika taħħom ta' trasporti għax tana joħroġ barra mill-ETS. E, Pero meta tqablu mal-pakket klima enerġija, meta wieħed E, jikonsidra li hemm sistema ETS imma hemm sistema mhux ETS e sal-2012. Però issa l-istati l membri qed jagħmlu l-pjanijiet tagħhom nazzjonali ma nistgħux aħna e, nafaċaw l sfidi fuq l-emissjonijiet jekk aħna ma nippjanaw xi trasport mod iktar efficienti. L-ETS hija taffi l-industrija, pero kullħat irid jagħmel l-isforzi biex jiġrid kontra t-tibdila klimatika nishtiq namel l-istess mistoqsija li staqsejna li għamilna li Potoċnik. Potoċnik, e, xamil tint fil-ħajja tijak e, personali, fil istil ta' ħajja biex tamel differenza. E, l-istess ħagġa li kelli meta kont ministru tal-klima, għaffariet li namlom kolla kem aħna, per eżempju, ntiru ħafna, bħala persuna privata, aħna namlu dak li għamlu l-familji normali nimmaġina. Mux storikament imma għom namlu affarijiet differenti Nistru il-vettura li kellna kellna karozza antika u issa xtrajna waħda tal-kategorija A e, e, e, zidna l isolament tal-dar għammilna, bidilna l-twiqi biex ikonna iktar effiċenti anke meta nishtru elettrodomestiċi nishtru għom dawk li huma aktar effiċenti affarijiet għad-dar, affarijiet prattiċi rridu nkunu konxi minn dawn il-vantaġġi. Nasib li din il-mistoqsija terġa toħroġ f'dawn il-sentejn li f'dawn il-satejn li ġejjin. Sur Sonic, fl-Europa iktar mill-90% jiġi ġenerat mill-faham fl-Europa ċentrali, ma nistawx nbidluha mill-lum għal-għada. Għax bekk sen bidlu l-ħajja ta' dawk ċittadini ta' dawn il-pajizi u se toħno l-industrija inti tħoss li l-spejjeż biex niġildu kontra l-azzjoni klimatika għandhom jiġu distribwiti b'mod eh, ġustu u xira kif nistaw nizguraw li din id-divizjoni se tiġi garantita. U x'tista' tajtu ukoll fuq l-enerġija tal-faham nadif meta taħseb li jistgħu jiġu introdotti dawn it-teknoloġiji ta' faham nadif fuq skala industrijali. Jiena ma naħsibx li jista' jkollu sistema f'Ewropa meta jkollna l-istess prezz. Imma f'naħseb li fil-pakket klima enerġija aħna bħala unjoni għamilna ġa xi ħaġa biex nikkompensaw lil dawk l-istati membri l-ġodda. Anki dawk li dawk fostom il li dependu mill-faham. Tajna allowances għal għal minieri eżistenti ta' faham u għal daqstant enjom biex e, ikunu jistaw jikompensaw għall-spejjes li jistaw jkollhom li meta tqabbilhom ma' ċittadini oħrajn tkun differenti. Jiena nemmen illi l-faham se jibqa' magħna għal ħafna żmien u allura naħseb illi aħjar ikonna faham nadif minn faham maħmuċ. <coughs> Però din it-teknoloġija għandna neħilsu minna wkoll għax e, e, jgħat neġġess temmet CO2 jek nistaw nsibu teknoloġija oħrajn aħjar e, imma irridu irridu n-inventaw teknoloġiji dejjem iktar notfa biex niproduċu l-industrija tagħna, il-prodotti tagħna. Fl-enerġija u fis-sikurtà fil-futur għanna niprofaw nsiru indipendenti l-iktar possibbli mill- E, kombustibili fossili u dan għandu jisir mill-aktar kmini possibli. Ma nafx hekk fimtek so. Imma inti għati li fil-futur il-faham nadif u koll għanna eliminaw. Ek inti, ek għati inti, le jina maċċek, li il-faham sejb għamana għal-ħafna uh, e, snin, għal-ħafna zmin. E, u uh, anki fl-Europa Però najt ukoll illi fil-perspettiva tiegħi twila u dan ma jfissirx dal-ħames snin ġejjin, jiena nixtieq illi soċjetà tkun bbażata fuq emissjoni ta' karbonju baxx u soċjetà fejn fl-aħħar nistgħu neħilsu mill-kombustibili fossili. Taħseb li dan huwa fossibbli forsi fil- eh, fil-ħajja tagħna. Iva, jiena naħseb illi Eh, din hija possibbli għax l-umanità dejjem kienet tajba ħafna biex tivvinta teknoloġiji ġodda meta kollha problema. Issa għaddu għal Kriton Arsenis. Nishtiq nilqa l signora Hadegard. Inti dedikata għall-azzjoni klimatika. Nilqa u koll illi ikun hemm riflessjoni fuq il eh, l-iżbalji li saru f'Copenhagen. Se nitkellem bil-Grek. Inti kif ħadd tiggarantixxi li l-ekosistemi naturali illi jagħtu l-aħjar carbon sinks iktar effiċenti u jagħtu l-aħjar sekwestrazzjoni illi daw jistgħu jiġu protetti u kif se tinkludi eh, il-protezzjoni tal-ilma, per eżempju, f'risposta għal klima li għanna bżon kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll globalment. Aħna kollha interessati fil-possibilitajiet ta' sin kif wieħed eh, jaħdem l-art u fil-foresti tkun ħaġa eh, aħjar kieku jkollna pożizzjoni koordinata fuq l europa Sissa għat m'għandniex għandna eh, opinjonijiet differenti ħafna, mhumiex sostenibbli ħafna minnhom u ma nafux jekk il-permanenza jiex ta' kriterja l-wahda mill-problemi tal-foresti tagħna, irridu nikordinaw iktar. U nixtiequ mm, ninteressa anki il-kollega Potocznik jekk kiena niġi accettata bħala komissarju fuq dak li inti qed titkellem fuq il-habitat, il-qafas tal-ilma e, huwa għodda importanti anki biex nidħlu fil-politika nazjonali ta' natal protezzjoni tal-klima. Għaliex fil-qafas tal-ilma kull stat membru bħalissa eh, għandhom eh, jagħmlu pjanijiet tagħhom speċifiċi wieħed mill-modi iktar speċifiċi wieħed jipproteġġi il-ħamrija u l-ilma dan għandu jitħol fil-wetlands, eccetera eh, Hemm ħafna oqsma fejn l-Unjoni Ewropea f'dawn aħħar ħames snin bdiet b'ħafna inizjattivi importanti eh, direttivi tal eh, periodu ta' Sur Dimas, però issa rridu naħdmu flimkien biex dawn inwet uom biex inkunu nistgħu nilħu il-għanijiet tagħna biex insiru dejjem iktar sostenibbli. X'passi tieħu inti biex tiżgura li il-protezzjoni tal-foresti tropikali ma tispiċax biex e, e, tkun mekkanizmu negattiv imma bħala komponent addizjonali tal e, tal-mitigazzjoni tal-klima u taqbel li l-riduzzjoni tal-emissjoni għanda twassal għal riduzzjonijiet nazjonali reali domestiċi u Eh, kif taqbel, kif taqbel, kif ħat iżguradi. Din il-kwistjoni fuq il-foresti tropikali, kif nistaw naraw illi ma tkunx mekanizmu negativ. Naħseb li waħda mill-odda se tkun illi konna regoli ċari ħafna illi għandhom jitħlu 15 internazjonali. Per eżempju, ma jkunniex leġislazzjoni doppja u ma noddomx dopp dartej li konna valura għal-flus u fost affarijiet oħrajn fisser ukoll li ma nix ninkludu l-emissjonijiet mill-foresti li jkunu dawk ta' soltu. E, il-prazzi li diġà jeżistu dawn jistgħu jiġu konsiderati bħala azzjoni kontra għal-klima le għax ekonomikament huma l-affarijiet ekstra li se namlu fil-politika tal-foresta li għandhom joddu bħala ħaġa li nistaw ninkludu fl-isforz tal-klima tagħna. Dinja waħda mill-oqsma l-iktar diffiċli fil-negozjati internazzjonali, però janki dik dak il-qasam fejn imxejna l-qoddim l-iktar, rridu noqdu attenti li l-ħalsu il-bidwi fil- f'dawn il pajizi qed jiżviluppaw biex ma jaqtax il-foresta biex jiżomma l-foresta u jista' jitħallas u aħna jista' jkollna foresterija eh, sostenibbli. Hemm eh, eh, ħafna kwistjonijiet li jidħlu bejn il-tramuntana u il-nofsinhar. Jina, Van Brempt. <coughs> nilqak Ministru. Jena nista nishtiq ngħid illi jena konvint għabbażi tal-kompetenza tijak u tal-impenn tijak personali lejn il-klima. Eh, jena konvinta li inti kandidata tajba. Għandi dubbi però fu eh, il-kompetenza li għandek jew li mandekx. Eh, inti sej kollok setat jew se jkollok timxi flimkien ma' kommissarji oħrajn, per eżempju dak tal-enerġija. Eh, l risposti tijak jħasbu eh, ftit, per eżempju dak li tajt li sur Thompson għal, għas-senjora Thompson għal l-enerġija nukleali. Inti għandek seta fidejk se jkollok rol veru ta' koordinazzjoni għal sussidi differenti li nataw għal lejun tal-enerġija per eżempju li eh, naqtaw l-enerġija fossili u naddu għall-enerġija nukleari għal għawnek eh, naħseb li huwa rwol importanti għal kommissarju tal-klima. Jena zgur se niġġieled f'direzzjoni li taħdem għal beneficju tal-klima tagħna. U jena naħseb li jena kon kelli pożizzjoni ċara meta li marriċ li kunem sussidi għal korbustil bil-fossiċi naf l-Europa la jimkien. Eh, nafi li nifem li jekk inti qiegħed fl-Indonezja e, fċerti każijiet i anki politika soċjali, ma nistawx nabdu najdu nħilsu minnu da, anki l-Aġenzija Internazjonali tal-Enerġija jablu e, nħilsu e, mill-sussidja l kombustibili fossili. Aħna mandiċ tkun politika Ewropea li natu sussidja l kombustibili fossili. Għandek raġun fuq dak li tajt li il-departiment tiegħi DG. Iva, nix se tkun ħaġa faċli kif se nibnuha id dgti Jina nifem u ukoll forsi illi xaħat ħadd minnkom jkun dubjus għax ħafna drabi anki din id-diskussjoni li ħadna ti prova illi il-klima tista' tkun kollox l-industrija, svilupp, riċerka, eh, ambjent, enerġija, trasporti, u evidenti illi irridu nagħmlu għazla iktar profonda. E, ma nistax daħlu kollox taħt kapel wieħed għax dan mhux possibbli. Allora rridu nagħmluh bil-mainstreaming. Allora bekk isir ċar illi irriti kollok odda illi bihom inkunu nistgħu nagħmluh dan il-mainstreaming. U għaċar ukoll illi meta din il-Komissjoni tajt illi aħna senatu priorità olja ħafna priorità miżjuda għal ġlida kontra il tibdil klimatiku u rridu namlu mainstream tal-klima kif jajdu eh, il dokumenti kolla, allora rridu nkunu lesti biex eh, natu xie rizorsi biex dan il-kompitu jista' jessir u eh, in-wet uħ. Grazzi. Issa nadu għal Ejarita Kohola. Signora Komissarju nominata, anti esprimejt li inti temmen fil-ITS tal-Unjoni Ewropea u anki anke tikkontribwixxi għal sistemi oħrajn tajbin. Inti taħseb li għandu jkun hemm miri barra milli nkun hemm allokazzjoni ta' emissjonijiet u kif nistgħu norbtu dawn is-sistemi mal-ITS. Ħafna drabi l-iskarsezza tal- eh, su determina kemm għandha tkun l-allowance għal daqstant li xinu l-valur korrett li għanna natu għal din l-allowance, specialment fl-Unjoni Ewropea. U il-Kongress fil-Stati Uniti qed jiddiskuti l prezz minimu u anki il-prezz ta' ceiling ta' din l-allowance. Aħna hawnhekk m'għandniex dan it-tip ta' regolament għal prezz ta' l-allowance. Kif tista' kif nistaw norbtu eh, iż-żewġ sistemi fl-imkien eh, bħala monita waħda? memx għalfejn ikonna kif nifima jien l-istess allowances u natu l-istess, assolutament l-istess prezz, dan mux neċessarju. Imma jina naħseb li se jkun hemm benefiċċju kbir wieħed jekk aħna nifissaw l-istandard, in-norma. Dan huwa l-mod Ewropew li għandu jsir dan u nittamaw illi u mbagħad issir in-norma globali. Eh, E Kaħna nistaw norbtu l-ewwel sistema eh, Ewropew ma dak tal-Amerika li qed joħroġ issa. Allora hekk imbagħad inkunu ġa żgurajna illi eh, din mbagħad se tkun ta' ispirazzjoni għal oħrajn li jidħlu fis-sistema l-Ġappun, l-Awstralja, in-Nuova Zelanda u oħrajn ukoll. Naturalment il-viżjoni għandha tkun illi għandu jkollna sistema globali bi prezz globali tal-karbonju. Jiena nishtiq ngħid ukoll li tkun l ħaġa li nipreferixxu illi l europa ma jkunniex 27 eh, pjattaformi ta' arkant differenti. Tkun ħafna aħjar namluha b'mod konċertat li tkun l europa u l-irkant għandu jkun fl europa u l-Europa għanda tiddeċidi deċidi eh, kif toħroġ dawn l-lawsis, li tkun laħjar mod nidari li se jkun hemm spekulazzjoni kbira fuq il eh, fuq is-swieq tal eh, assi, eh, jkun hemm hedge funds u oħrajn jitħlu fiha di u nagħmlu pjanifikazzjoni tajba ta' kif se sid din ħaġa din hija kwistjoni diffiċli li wieħed għandu jiżviluppa. Dana kien komment minn naħa tiegħi. Issa fjawna ħollija il-persuna li miss. Fuq dan il-punt preċiżament flu fil-ITS tal-Unjoni Ewropea kien hemm problema għax biex jaħdmu dawn l-iskemi kommerċali hemm bżonn ikun hemm prezz stabbli għal karbonju u fil-prassi għal ħafna raġunijiet waħda minnhom hija reċessjoni hemm anki raġunijiet oħra il-prezz bażiku kien għal għal għal għal inti taħseb li tkun ħaġa tajba li konna prezz wieħed tal-karbonju. Tina kienet idea fid-dibattitu internazjonali, anki fil-fora Ewropea l xi żmien u diskutajn u ġew diskussi ħafna fil-Stati Uniti, jina għandi xi dubbi gbar jekk dana u sejjejna fl-anijiet tagħna. Hemm raġunijiet eh, differenti għax jekk aħna jkollna dan bħala eh, bażi kif nistaw nizguraw li fi situazzjoni ġdida eh, ekonomika jkun xem talba biex ikun hemm ceiling. Allora fl-aħħar mbagħad se jkollna sistema pjanifikat, naf il kummerċ se jgħidu tkun ħaġa tajba illi ikonna prezz bażiku. Eh, però rridu eh, niftakru illi sa kemm nifema kif nifema jien il-prezz fluttwa bejn 10 u 25 euro meta nqabluha mal-fluttwazzjoni li hemm fil-prezzi ta' żejt mhijiex mhijiex fluttwazzjoni kbira ħafna. Għal daqstant jiena naħseb li ħaġa aktar importanti kieku aħna e, nkunu e, bravi ħafna biex ma natux wis allowances. Hawnhekk għandna nikkontrollaw, hawnhekk għandu jkun regolament uh, kommerċali u bekk suq jaħdem. Jiena qed nara li hemm ħafna komplikazzjonijiet e, jekk nibdew dawn il-ħafna eh, fissazzjonijiet u bat ikun hemm surplus sa nixtruh, eċetera. E, e, Tittantana l-idea għax aħna nixtieq kolla li jkun hemm din il-flessibilità u prediċibilità, però jiena nibża li bat meta territiġi l-industrija u jgħidulna aħna rridu li jkollna prezz massimu. U kif se nagħmlu f'dan il kas se prezz wieħed fis u kif se nagħmlu biex il-suq jaħdem fil-krizi il-prezzijiet jinżlu U dina miex ħaġa diffiċ li l wħet jifhimha, ek jaħdmu l swiq kolla kemmuma, eh, fejn memx talba kbira l-prezzijiet jinżlu. Irridu noqogħdu attenti għal daqstant kem natu allowances. Għal daqstant aħna għanna fiduċa fis-suq dan li għettajt. tajt. Inti naraw kif jaħdem. Issa nadu għal Maria da Krasa Cavallo. Kommissarju, l izvilup teknoloġiku fl-settur tal-enerġija nadifa hija fondamentali għal ġida kontra tibdil klimatiku. Illum tinvesti fis-settur ħafna inqas mill-li kien jinvesti fl-1980. Kif nistaw namlu biex nigarantixxu li dan is-settur se jkun għed mill-ikbar prioritajt fil-perspettivi finanzjari? Kif se jiġu finanzjati l inizjativi industrijali Ewropej propju f'dan is-settur fuq dak għandu xaqsam l enerġija solari, għal idroġenu u il- possibilità ejjun ta' enerġija li jġeddu. Il-Kommissjoni għandha jkollha programmi li jkunu immirati biex jinaqsu l-emissjoni ta' CO2 fil-blit għanna għal dan ċivi ta' su programmi oħrajn. Inti kif taħseb li jistaw nkomplu il-finanzjament ta' dawn l-inizjativi u kif se toħloq inċentivi għall-introduzzjoni tal-ejjun li jġeddu l-effiċenza enerġetika anki fil-bin. Inti tkellim fuq riċerka fuq din l-aħħar fuq dak li nixas mal-bin iva. Jina naħseb illi hija ħaġa importanti ħafna meta jkollna diskussjoni fil-perspettivi finanzjari kif diġà iktar kmini. Hija kruċjali propju illi il-prioritajiet tal-perspettivi finanzjari se jiġu inklużi fil-prioritajiet politiċi tagħhom. Ma nistgħux nagħmlu perspettivi finanzjari eh, fil-ħames snin li ġejjin ma kellna fil-ħames snin li kellna qabel. Reġi fister li m'għandniex idea ġodda, irridu nagħmlu l-affarijiet mod differenti. Jien naħseb wieħed mill-osma li rridu nagħtu priorità tagħhom, inti għandek raġun, f'dawn l-aħħar snin tbidlet ftit u r-riċerka Eh, f'dawn l-osma bdiet tizdiet anki f'ċerti stati membri. U il program ta' rkupru ekonomika Ewropej anki wkoll għandu prioritajiet fuq dan. Però għandek raġun illi il-xejra fi żmien twil huwa kien illi l-investimenti fi riċerka f'dan il-qasam nizlu. U din mhijiex politika tajba jekk irridu li jkollna eh, bażi ekonomika tajba. U għandna eh, għandu namlu għandna namluha priorità di. Jien nistanajt li meta niġu għal fondi tal-agrikoltura, anke mek għanna il-fadlu eh, u nallokaw Eh, iktar flus fuq riċerka eh, il-biogas. Eh, hemm ħafna affarijiet li jagħmel il-biogas u m'hemmx għalfejn nistennew biex nistennew x'numa l esperjenza negattiva għax ma ngħidux ejja nagħmluha nagħmluha fuq skala kbira għax nafu illi se tagħmel se tkun ta' benefiċċju għall-ambjent komuni. U dina wieħed mill-oqsma fejn naħseb illi u importanti ħafna li niġġieldu f'din it-triq anki fil-Kummissjoni u nista' ngħid illi jekk jiena niġi aċċettata bħala kommissarju tal- Eh, azzjoni klimatika waħda mill-ewwel laqat li se jkolli mal-kollega l il-Komissarju ta' Riċerka għax diġà tkellimna fuq dan fil eh, kif nistgħu nagħmlu iktar enfasi f'dan il-qasam billi naħdmu flimkien. Grazzi ħafna. Issa mill-Kumitat ta' Trasport, Said El Kadrawi. Hawnhekk, Sinjura, hawnhekk dimek. Mela, inti għattilna kemm huwa importanti il trasport fid-diskussjoni fuq il-klima. Ovvjament dan iwassal aħla ammont kbir tal-emissjonijiet, mont tal mont kbir. Naħseb illi għanna bżon ta' miżuri eh, fundamentali mux sempliciment li kolna il-vetturi kommerċjali ħfif illi eh, innaqsu l l-emissjonijiet tagħhom. Issa nixtieq inkun naf daqsxejn x'inhu l-kalendarju li għandek f'moħħok u forsi tista' tgħidilna daqsxejn iktar fuq din l-idea. Fuq il-mod kif irridu aħna inlaħmu iżjed dan il-pakkett klimatiku. Rigward il-kalendarju, jina l-nistanajt u għammala erkem jista' jkun. Ma nistax intik ġurnata x'dinija ħagġa rridu niddiskutuha mal-Komissarju ta' Trasport, imma naħseb li hawnhekk għandna ċans kbir għaliex l-emissjoni ta' trasport qiegħed jikkumpensa għal dak li qegħdin nagħmlu fuq sma oħra. Issa jekk l-affarijiet pereżempju fil-qasam ferroviarju jagħmlu sew, irrid ħafna żmien, iktar minn ħames snin, għaxar snin biex fl-aħħar naraw riżultat. Għalhekk dan huwa każ urġenti. Qabel qedtilkom fuq l-inizjattivi e, CO2 għal karozzi per eżempju semmet ukoll il-qasam marittimu e, l-avjazzjoni. Però rrid naħdem flimkien mal-Kummissarju tat Trasport għax l-affarijiet huma marbutin anke mill perspettiva ta' ċittadini. Jekk iċ-ċittadini per eżempju ma jużawx il-ferroviji u trasport pubbliku. Aħna nistgħu naqsmu l-użanti ta' ħjar plasti bejnietna, però hemm ħafna affarijiet li għandhom x'asmu per eżempju l-pjanar. Forsi bekk ikunu ħaġa tajba li naqsmu l-aħjar prassi f'dak li għandu x'jaqsam li pjanar fi Danimarka sena li għadet għamilna pjan ta' investiment għal l-2022 fejn niprovaw notjenu l-ikbar ammont ta' investimenti mill-settur privat u zewċ terzi ta' dan imorru għat trasport pubbliku. U bekk nkunu nistgħu ngħinu wkoll anke billi nwaffqu ċert standards. Thank you well for your antworti. Grazzi ħafna. Forsi nista' nsemmi punt ieħor li jorbot ma' dan fis-settur ta' trasport ilna snin niddiskutu il-prezzijiet. Nippruvaw aħna inbidlu il l-użanzi bidrawit tan-nies permezz ta' dawn il-prezzijiet. U id-dioxidu tal-karbonju huwa spiża esterna importanti. Inti taqbel ma dal prinċipju li ninternalizzaw eh, l-ispejjeż esterni fit trasport u xinu raħemmot kif namlu dan. Iva naqbel miegħu u naħseb li huwa importanti wkoll li dan dina narawa bħala possibilità. Dinja fl-aħħar mill-aħħar taxxa. Issa l-istati membri jridu jaraw huma jekk hux se jużawha kif ħajużawha. Imma li tinternalizza eh, spejjeż esterni huwa mezz tajjeb ħafna. U dinja waħda mill-affarijiet li eh, irridu namlu eżempju tajjeb kif nistgħu nimxu f'dan il-qasam milli taħseb daqsxejn b'mod differenti fuq l-affarijiet. Bazzikament hekk huma l-affarijiet għax inkella nispiċċaw, naħlu ħafna ħin fuq it-traffiku u l-konġestjoni. Ikollna nibnu ħafna aktar toroq inkella. Eh, mux il-mezz kif irridu nindirizzaw din il-problema, irridu naħsbu b'mod differenti fuq l-affarijiet, nizviluppaw teknoloġiji per eżempju. Grazzi naddu issa għal ħames round. L-ewwel waħda il-mistoqsija ta' Jans Rode. Sinjura Hedgar, naħseb nista' ngħidlek hekk. Eh, kellna ħafna smih din il-ġimgħa. U naħseb illi il-prestazzjoni tiegħek hija propju waħda ta' ħames silel. Kellna sinjuri hawnhekk kummissarji nominati b'personalitajiet qawwija ħafna bħal pereżempju ta' Sir Oettinger illi għandhom filosofija forsi daqsxejn differenti minn tiegħek. Kellna wkoll is-sinjura Gigan illi ma triċ tneħħi ċentezmu mill-flus li hemm allokati għall-enerġija nukleari biex tmur għal xi ħaġa oħra. Issa inti kif ħad ikkonvinċi l kollegi tiegħek fuq ir-riżorsi finanzjarji, kif ħad ikkonvinċihom inti biex issa tagħhom il-portafol tagħhom jadduhom lilek. L-għannet, grazzi tal-krim ġentili tijak. U dina mux ħatkun faċli, mux ħatmurant kollega u tejdlu għara taħseb fuq id-dimensjoni klimatika, mentri dak il-kollega kollu xie għaxar prioritajiet oħra diħat tkun ġlida mill-bidu sal-axħar Però rridu nħarsu lejn il-Kummissjoni kollha kemm hi u mhux lejn il-Kummissarju tat-Trasport, il-Kummissarju tal-Klima, irridu aħna nipprovaw nuru illi mhux qegħdin nagħmlu ngħidu biss klim sabiħ, kliem fira, imma li saqf ħames snin oħra kunu wassalna riżultati. Naħseb li nistgħu ngħidu sa ċertu punt illi dawk responsabli mill-innovazzjoni, mill-promozzjoni tal-industrija, mill-ħolqin tal-impjigi, ħajkunu jistaw fi żmien 15-20 sena jaraw il-benefiċċji. Jena minix wahdija u jena naħdem mal kollegi. Urrit jena na ikolli kas sot u għalek għandi ħafna esperti li ħajaħdmu mijaj biex jajnuni nibni daw l-argumenti b'saħħithom qawwijin li ħajkunu ta' benefiċċju għalina l-koll. Grazzi ħafna għaw xaħat mill persuni mhux affiljati hawnhekk? Le. Mhux qed jieħdu sem ġifieri f'dan ismih xej li xejn. Naddu għas-Sinjura Merkis hawnhekk fuq ix-xelluk tiegħek jekk jogħġbok. Sinjura Hedgard. Copenhagen ma ġabx ir-riżultat illi xtaqna inti inkluża ġifieri ma xtaqx il-xaqt li jinamlu iżjed. Hemm inti qed tgħid illi s-soluzzjoni illi l-Ewropa titkellem fuċi waħda u tinsab veru konvinta illi eh, din is-soluzzjoni, iġifina nista' nassumi li inti ħatamel l-almutijak biex tikkonvinċi kummissjoni l-Kunsill u lilna biex din nadduwa minn kompetenza eh, komuni għal kompetenza esklusiva għal Unjoni Ewropea fil-qasam ġifi ta' politika klimatika. Nasab li trattat ta' Lisbona fil-fat jagħmilha ċara ħafna illi ħajkolna negozjatur wieħed. Iġifiri tiġa trattat ta' Lisbona qed jindirizza din il-ħaġa u naħseb li din id-diskussjoni irridu eh, namluwa mal kemm jista' jkun sa fejna fina kif Sevija tiġa għadin jiddiskutuha fil-Kunsill tal-Ambjent din il-ħaġa. Għax in-nies tiġa għadin jiftakru kif ħassewhom f'Copenhagen u fi 11 ta' frar ħajkun hemm summit Ewropew informali ħan iddiskutuha din il-ħaġa wkoll. Jiena naf li mhux daqshekk faċli li wieħed jiddeċiedi kif ħajamela din il-ħaġa mi ħajamela, imma iċ-ċittadini. Hemm qegħdin u se jippretendu illi wara dawn is-snin kollha jaraw l-Ewropa taħdem bħala ħaġa waħda. U jinħana bil armu tiegħi biex nsemma leħni fil-konsil meta jkolli ċans li niġi hemmhekk u ma kollex tal-komissarji. Għaliex Wara l-esperienza ta' Copenhagen hija ħaġa jridu nindirizzawa. Grazzi għandi mistoqsija ta' informazzjoni. Min ħajamel il-pledges fl-31 ta' jannar l-27 stat membru jew l-Istat ah, jew um, l-Unjoni Ewropea? Uh, normally it just comes up, I don't know it. Naħseb li dina tiġi deċiża dil-ħaġa. Sa fina dina t tiġi diskussa fil-Koreper il-ġimgħa d-dieħla kif ġi diskussa wkoll din il-ġimgħa. U mill għalu li ħajkun hemm opinjonijiet differenti fuq dan. Jena naħseb li jagħmel sens kieku li l-Ewropa toħroġ eh, persuna waħda bħalma minn figura waħda bħalma minna f'Kyoto Mbagħad din il-figura di ċifri tiktibha ma' mbagħad għal pajjiżi differenti. Però din id-diskussjoni trid issir qabel l-ewwel ta' frar. Ġifieri qabel ma jiena nsir kummissarju jekk insir kummissarju. Oh, I, I make applause because I agree totally with what you are saying. Eh, ċabċab uh, l għax naqbel malijat. Ġifir l <laughs> bis qbilt miħajt <laughs> minn dal-affarik kolla li The only one, but I think Le, jimbis ċabċab l u koll, ma naħseb li anke l-kollegi qablu miegħek. Ma nafx imma hekk qed nassumi. Eh, Jannik jadu. Signora Komissarju nominat, inti semmejt differenzi fih dan l-Unjoni Ewropea bejn l-Istati membru jiena naħseb un it-tama li dan ikun messaġġ il-messaġġ ewlenin tagħna mod partikolari fil Franza, Ġermanja u r-Renju Unit ħajjisimgħu jagħtu ħwieden, imma kif ukoll ħadd xi differenzi fih dan il-Kummissjoni. Inti nnifsek inti xi drabi titkellem mod ambigwu fuq il-mira ta' 30% inti qed tgħid li hemm bżonn l-Ewropa jkollha leadership, inti qed tgħid li l-pajjiżi l-oħrajn bħal Ċinja ċaqalqu, ma fl-istess waqt inti qed jgħid illi jekk aħna ma naslux hemm bżonn li nagħmluh biex navanzaw in-negozjati ma mhux il-waqt eżatt, ma nafux eżattament fejn qegħdin fil-mira tiegħek mill-perspettiva tiegħek. U fuq kollox, kif inti fiħda servizzi tiegħek ħatara kif toħroġ il-diskors fuq is-sikurezza tal-enerġija xi drabi, ħafna drabi noqogħdu nitkellmu fuq is-suq tal-karbonju nagħtu ħafna importanza Em politika tal-efficienza tal-enerġija li ma tantx tingħata importanza. Int daħal mira vinkolanti fuq l-efficienza tal-enerġija. Barra dak hemm turi. Inti ħadd iħu din l-inizjattiva li jkun hemm mira vinkolanti ta' 20% ta' effikaċja fl-enerġija. L-ewwel nett aħna għandna għanijiet vinkolanti kemm l-enerġija rinnovabli kif ukoll għall-emissjonijiet. Ġifri għandna dan lan l-aspirazzjoni tagħna 20 fil-mija għall effiċenza enerġetika. Din m'għandix għalfejn tkun vinkolanti għax jekk iġdu namlu l-affarijiet li rridu namlu, rridu jibdew jiffukaw verament fuq il-miri sana. Naf, waħna dina diskutajni ħafna waqt il-pakket tal-enerġija, ma naħsibx li jagħmel sens illi nerġaw nibdew dan id-dibattitu għax xorta għadan irdu nispiċċaw fl-istess il eh, konklużjonijiet. Rigward 30% jina għasibx li kont kontradittorja fuq dan il-punt, jina minn dejjem qed li l-Ewropa għandha timmira lejn 30%. Dejjem qed ta' din konvenzjoni. Issa, bil nistaw nħarsu lura li ġara f'Copenhagen. U ma taqbilx issa li tista' tara ġara bil-vantaġġ ta', ta, ovvjament li tista' li saħadda kollox u ma taħsibx li forsi jkun aħjar kikun naraw jekk nistawx forsi b'xi nasru xi persentaġġi oħra minn xi partijiet oħra. Nistgħu niddiskutu kieku l-Unjoni Ewropea x'kien jiġri kieku l-Unjoni Ewropea kellha strateġija differenti qabel Copenhagen. U forsi kienu kun aħjar kellna dawn il-kondizzjonijiet. Jiena naħseb illi minn dak li smajt f'Copenhagen u fil-Konsil tal-Ambjent illi jekk nerġgħu niftħu din id-diskussjoni m'għandniex nitqu bina nfusna. Xorta hemm il-periklu illi fuq dan it-30% ma naqblux. Grazzi. Xpina f'xopra. Grazzi. Sinjura Kommissarju, il-Polonja għedha fuq dim tal-emissjonijiet ta' diossidu tal karbonja skont Kyoto kollha tnaqqas l-emissjonijiet b'6% sa frattant naqset il-gassijiet effett serra biktar minn 30%. Bitkabir tal-GDP eh, li baqaddej sa frattant il-pajjiżi tal- il-membri antiki fil-fat ma mlux imma ma mxewx mal-wedit tagħhom Kull ma rridu jnaqsu kien wieħed fil-mija. Imma għamluwiex. Ma tkunx ħaġa ipokrita illi nitolbu mela li l-pajzi l-antiki jitolbu biex ikunu dawk il-pajjiżi illi għadhom għaddej ħerġin mill-komunizmu, 50 sena ta' komunizmu illi ibatu minħabba n qasijiet tagħhom tal-pajjiżi l-antiki ġifieri. Għax kif huma l-affarijiet, jaf li għat ikunu il-pajjiżi l-inqas senjuri li jispiċċaw jissussidjaw lill-iktar pajjiżi sinjuri. Ma fimx eżattament it-traduzzjoni però dwar il-kwalità ma qed jagħmel xiex. Il-pakkett tal-klima u l-enerġija uħut minna iridu jaraw 100% l-kant mela kemm jista' jkun. Kien hemm oħrajn li ma xtaqux hekk. Aħna sibda kompromess. biex l-istati membri l-ġodda jina taw kumpens. Eh, Bella ġodda. Meta nħarsu lejn impjanti l-ġodda li jdu jimbinew però fil-qoddim iva li tukun hemm level playing field uh, trattament ugwali sabiex mhux għax f'pajjiż membri jkollok allowances b'xejn u f'pajjiżi oħra le ma jistax ikollna mela l-istess trattament li ma tkunx ġustifikata. Grazzi ħafna Eva Lichtenberger. Grazzi ħafna. Hawnhekk, Sinjura. Sinjura Hedgar. Jina, dak li qed tgħid inti qed jinkoraġġini ħafna anki ir-rwol ta' trasport illi għandu fil- fil-vizjoni tiegħek. Milli għattinna Għedin nitkelmu għawnek fuq lobbying għawwe ħafna minnaħa ta' trasport, jekk ix avjazzjoni u jekk ix merkanzija talba u kol għal eżenzjonijiet mill-petrolju. Issa inti fejn qed tara l-opportunitajiet strateġiċi biex isir progress fis-settur tat trasport. U inti taħseb li xi ħaġa bħal konvenzjoni qalb illi hija autoregolatorja tista' tintuża biex timplementa l-politika ambientali? Hemmhekk ikolli ngħid illi fi tħejja tiegħi ma irnex ma sibtx xejn fuq din il-konvenzjoni qalb, iġifieri minix ħanidħol fid-dettalji għax minix familjari magħha. Però naħseb għandek punt tajjeb hemmhekk fuq il-lobbying. Jiena rajta ħafna din il-ħaġa, per eżempju, meta provajna illi inwafqu il-miri għall-emissjonijiet ta' diossidu ta' karbonju għal karozzi. Iva, il-lobbying kien immensament qawwi. Ma kultant, tittamel ħaġa it-tajba anke mill-litri illi rċivejt bħala kummissarju nominat dan, mhux bħala kummissarju. Rajt, da kulħadd għandu l-argumenti, għandu argumenti tajbini, ma kien interessanti il nisma il-lobbyist li jitkellmu dwar ukoll alternattivi u mhux biss jgħidu l il ħadd ieħor irid isolvi problema xi ħadd irid isib soluzzjoni. Jiena ġejja minn pajjiż żgħir ta' Danimarka ma eħe naħseb illi l-lobbying hemmhekk ukoll ehm, ħajkun importanti ħajkun b'saħħtu. Iva, interessanti ħafna li tista' tkun applikabli wkoll fuq sma oħra, forsi dit taqra iktar fuq il-konvenzjoni wkoll kummissarju. It-tieni darba s-saffi round li jmiss is-sit round Martin Callanan. Iva, jekk tiġi konfermat bħala kummissarju, inti waħed mill perkaċċi ikun karozza bix-xufier Issa inti ħa taċċetta din u l-immi karozza li taċċet biex isuquk fija. Jiena sa li ta' tkun kummissarju nominat u tgħaddi minn dan is ta' tliet sigħat. Ikolli ngħid li ma tantx kont qed naħseb safrattant fuq il-karozza biex xufier sissa. Bħala l-Ministru tal-Klima u l-Enerġija u anke bħala Ministru għall-Ambjent jiena għażilt l-iktar karozza illi għanda prestazzjoni ħafna favur l-ambjent illi jaw fissu u li jata kbira bizzejet u kol. Nasib jħadra normali din u nasab importanti u kol li zawk minna li għanna pozizjoni differenti nuru li ċittadini tagħna li aħna serji u mhux biss imparlaw biss fuq l-affarijiet imma nippruvaw fil-fatt nagħmlu l-affarijiet b'kuxjenza anke fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Aħna nasab evitajta dik il-mistoqsija, ħantik ċans ieħor. Ħatażel karozza hybrid, elettrika, eh, Ewropea, biofuel, u meta inti kont ministru Danisa xa tgħidu kellek l-istess perkaċċix, karozza kellek. Qed nagħmel daqsxejn hawnhekk eh, innaqqas daqsxejn l-affarijiet is-serjetà ta' smieħ. għalej jiena minix ħan kommetti ruħi, jina ġeja minn Danimarka, Danimarka, ma t-produdix karozzi ġifir nisanajlak fitċertu għalli minni kolli karozza daniza. Pero nasab li l-aħjar karozza għal eh, diossetu tal-karbonju u l-enerġija ħatkun dik il-karozza li nażel jien. Issa naraw min tku ħajirba il-ġlieda, forsi neħdu xi xahar biex niddeċidu imma ngħidilkom għandi idea oħra, id-distanza bejn il-Kommissjoni u l-Parlament mhix daqshekk daqshekk eh, twila, rota forsi. Jekk trid ninaqat miegħek l-ewwel darba li tiġi l-Parlament. F'Copenhagen jiena ngħix 9 km l-bot mill-offiċċju u ħafna drabi ħannużar ir-rota. Mhux għax tajba l-ambjent biss, ma' tajjeb ukoll biex tirrilassa tiġi naqra ftijak fil-ħodu u anki eh, tirrilassa naqra fil-axija. Pero eh. fil-Belġju ma tantx u fil brasiz ma tantx eh, huwa tajjeb għar-rota. Irrid nistudja wkoll is-sitwazzjoni tas-sikurezza. Imma ħe, il-raġel tijaj għal-miliet ħelmit tar-rota tani, ġifiri s-sarra xieġri fi Brussel, forsi nużam. Nasab li ħaġa tajba din ir-rota, u mhux daqshekk ħażin Brussell għar-roti. Ġifieri forsi ta' min jużal, mistaqsija li jmiss, bess Eikhout, mela mir-roti għal Messiku. Jiena nħaqbel li rrid ikollna bil eh, legament vinkolanti fil-Messiku. Jina kon naqra dizappuntat illi menti xħatmur għat jista ta' 30% sal-ħar da' xar għalix tista taħseb fuq 30% f'nota f'iħi il-paġa. Iġviri tista turi tmexxija, rwol ta' tmexxija. Is-sinti għat illi ħajkun hemm din l-emissions system taqda bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea, ma danna kif rajna f'Copenhagen jista' jwassal għal impass fin negozjati għalhekk inti fil-proċess ta' ġnus ma'uda kif ħa taħdem speċjalment ma' pajjiżi bħal Messiku, l-Brażil, l-Afrika t'isfel li jiridu wkoll miri legament vinkolanti saħħar tas-sena. Fuq it ta' dan ix-xar, Jiena għadni kamat li minix, madnix ministru ta' Danimarka, għadni ta' għassil kommissjoni għallura ma nistax nagħti pożizzjoni fejn nista nagħti l-opinjoni tiegħi u um, ikolli pożizzjoni fuq din il-ħaġa li torbot. Jiena il-ħaġa realistika li għati li għanna l-20% firmew, nimxu lejn 30% naħseb aħjar milli forsi dawk li qed jgħidu li isma'na nżommu mal-25 jew nippruvaw intellgħu li wkoll għaluha l-istati membri f'dawn id-diskussjonijiet li kellna. Nittamlu sa' kem naslu għal-Messiku, ovvjament nistaw nitilaw sa' 30%. Ovvjament dak huwa l-iskop kollu. Wanke fuq il-mira ta' 2 gradi, jekk l-Ewropa mhix ħadd mur għal massimu u jekk l-oħra laqas jagħmlu hekk, u jekk ma jkollniex pjan ambizzjuż għal wara l-2020, allura maħniex ħan naqsu il-2 gradi. Aħna rajna illi f'Kopenhagen n-nis qalu isma xort għadna taħt iż-żewġ gradi u allura għandna l-pjan A, B u C. Allura hawnhekk għandna diskussjonijiet interessanti interessawna fuq il-proċess Eh, tal-Unjoni Ewropea. Naf li għaw minn qed jgħid li jisma illi dan huwa proċess diffiċli u dan il-proċess ta' ġnus maquda eh, għanna nħalluh. Aħna ħanaħlu ħafna affarijiet, il-mekkanizmi nazzjonali, il-pjanijiet nazzjonali ta' adattament, in napes li diġà edin emmek, u l-qafas teknoloġiku nafu xinu ma l-elementi u l-qafas ta' adattament nafu x-elementi fih ikun fih ħafna ħela ta' ħin. il-ħin eh, għaddili, għallura ma nistax nelabra ħafna fuq din il-ħagġa. Pero rrit ngħid li l-Unjoni Ewropea hija kruċjali illi ma taħux id-deċiżjoni illi il-ġnus maquda taqbad u twarraba dik is-soluzzjoni tagħha. Hija soluzzjoni faċli wis u dak li tiġa hemm bħalissa fl-NTA u fil-KE ħajħu ħafna ħin imbagħad biex nerġgħu nagħmluh. Naqbel miegħek li nappoġġa proċess tal-ġnus maquda sena diħla, issa fuq affarijiet konkreti għaw dawn il- ftejmiet li qed naraw bħalissa bħal per eżempju l-wedit li qegħdin isiru f'Kopenhagen, kif ħan li ma jkunx hemm wedi doppji mod partikolari mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw u kif nistgħu wkoll niżguraw illi fit-tabelli li jintużaw ma jkunx hemm ċifri doppji li jingħaddu. Huwa importanti li nevitaw din il-ħaġa u jekk hemm minnu mħasseb din il-ħaġa huma il-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Għax dawn qed jgħidulna jekk l-affarijiet faċli, l-affarijiet li eh, wieħed jisbowlu l-inqas biex jiksibhom joħodhom, wieħed jara li wara wkoll aħna irridu f'xi tip ta' appendiċi insemmu l-azzjonijiet domestiċi li ħanieħdu u ngħidu kif dawn ħajtlu ma' dawk il-miri. Dinja waħda mill-kwistjonijiet li l-esperti jridu jsibu soluzzjoni tajba fuqhom. Għax il-pajjiżi qed jiżviluppaw huma kol sensittivi ħafna x'minna l-oħra ma jridux illi kunem armata siħa ta' awdituri li morru għemmek u joqodu jajdulom xistaw jamlu xma jistaw xjamlu huma. Ura din il-kwistjoni ta' ċifri jinaddu doppji hija kwistjoni eh, komplikata u toplika u kolla l foresti Ġifiri, din hija ħaġa li tiġi solvuta teknikament sakemm eh, jiskadi l-perjodu ta' Kyoto tal-2012 imbagħad nibdew il-proċess li jmiss. Tajjeb napoġġaw il-ġnus ma'uda imma bżonn l-alamità ta' 192 pajjiż hemm xi pjan be jekk f'Messiku għal darboħra ma jkunx hemm konsensus dik hija eh, l-mistoqsija. jekk kollok fejn tajjeb allura eh, il-Sudan eh, ma tkunx tista fl-aħħar sigħat biddel il-logħba. Frederik Ries. Grazie ħafna Sur President, Sinjura Kommissarju nominata f'dan l-istadju l-għada eh, li tkollha l-aħħar i li kważi kollox ikun intqal imma xorta, senjura, dan il-portafoll huwa l-element ġdid f'din il-Kommissjoni e, kim mistenna ħafna wanke inti e, nafu x'ħidma kbira għandek. Bħal Jens Rod, il-kollega Danis li madu xawnek fis-sala, aħna rajna l-impen tijek u kemm intlesta li taħdem u għallura minni li minix Daniza Mhix qed nagħmel evalwazzjoni għax qegħdin mill-istess pajjiż. Għandi mistoqsija fuq il-kompetenzi transversali li eh, illi għandek. Il-Ministri tal-Klima jgħidu l din il ħaġa u inti kont ministru tal-klima, ġifiri, bħala ministru responsabli minn din il ħaġa ikollok bieċa xol kbira. Allura, jiena nishtiq nkuna fuq relazzjoni tijak esterni tijak, bħal per eżempju atturi eh, esterni bħal Barack Obama u eh, il- Huġi ġintaw u inti għallura unek fuq din il-ħagġa, kif inti ħataħdem ma' Sur Barroso fuq din il-ħagġa. L-ħar mistoqsija ma' battix, kif ħanaħdem fuq livell internazzjonali? Iva, skużani, għadġilt naqrax il-ħin qed jafasna inti ma dawn l-atturi ewlenin tal-bidla fil-klima bħal istati Uniti u ċ-Ċina, kif inti qed imponi l-prijoritajiet tiegħek u l-esiġenzi tiegħek u anke rapport eh, fir-rigward ġifieri tas-Sur Barroso? Well, I think that Jiena naħseb illi ħaġa li nistanati eh, f'dan il-kompetenzi li ser ikolli hi l-esperjenza tiegħi li għandi. U għandi esperjenza ma dawn in-nies. Jiena per pereżempju mal-Ministru Ċiniż tajt xi għaxar darbiet matul ma, tul 2009. Ġifiri naf dawn il-persuni differenti. U definitivament għandi f'moħħi illi ikolli rwol għawi kem jista' jkun fissem il-Kummissjoni Ewropea fitħejja għal Messiku. Naħseb hemm ħafna sfidi. ma l-pajizi għet jizviluppaw. Jekk hemm xi problema magħhom fil-G7, per eżempju rajna li ma dal-pajjiżi u s-Sudan per eżempju kon qed naħdmu mod intensiv u dan waqsa l ewropa bħal Ewropa għandha saħaħ l-isforzi tagħha fir-rigward l-awsis l-istati gżejjer żar l-Afrika biex ikunem kunem marfin aħjar tal-prioritajiet differenti li għanna. Grazzi ħafna. Ħaġa marbruta ma' din ħagġa ħaġa sul komunikazzjoni importanti, Sinjura Hedegaard rajna li hija persuna kapaċi komunika Rajnija f'Kopenhagen li barra l-klim sabiħ li dejjem najdu, meta niġu fil-realtà eh, wieħed irid jintrabat b'ċertu eh, ċifri. Allura hawnhekk inti kif inti ħat li inti tara li ċittadini ikunu imsieħba. Brabta ma dak li għalli sur Parnjon, per eżempju, għanna din il-krizi ekonomika u soċjali, kif ħat iżgura li din il-ġdida kontra l-bidla fil-klima ħat tkun eh, fost il-prioritajiet u għaxxina naħseb illi u importanti li kunna ċittadini msiħba maħna f'din il-ġlieda li aħnana. Anke per eżempju fuq il-Eurobarometer naraw li l-istħarriċ fuq il-bidla fil-klima jiqpa jisir u jenata priorita. Jina u m'għandix dubju, għax jina naħseb il-furja li kienem fl-istampa fuq il- fuq Kopenhagen. Barra dak li ġara anke qablu n-nis kienu ndunaw illi hemm il-bidla fil-klima ila fuq moħen niżin il-ħaġa mitlet snin ilu law, jew erba snin ilu law. In-nies raw ukoll ċertu aspetti li ġraw kell krizi ekonomika, forsi rritom li forsi mozbaljat ta' kif qed nużaw in-natura kif qed nikkonsmaw forsi hemm bżonn li naħsbu darbtejn fuq l-impatt li aħna inħallu fuq l-ambjent, dak li xaqsam mal-konsum tal-karbonju. Ġifiri, naħseb hemm marfin, eh, nisuma konxi, imma naħseb hemm dmir kbir fuqna li naħdmu fis-sistema Ewropea li nippruvaw nikkomunikaw dan blat laqliq li ċittadini, najdu l-affarijiet ċaru tont, għax meta naraw l-affarijiet minn Eurostat, u minn statistika oħra li toħroġ qed naraw li dan huwa qasam fejn in-nies tassew jistennew l-Unjoni Ewropea li tkun li l-Unjoni Ewropea tkun attiva u li tagħmel differenza u hemmhekk aħna flimkien irridu nippruvaw inwaslu aktar il-messaġġ li rridu nikkomunikaw liċ-ċittadini. Grazzi ħafna il-mistoqsija li miss Ode Veslund. Grazzi ħafna hawnhekk qiegħda jien. Kull ħaġa li għad intillum li falċertu affarijiet kollox jinstama sabieħ imma il-komissarju responsabli mill-klima għandu jkun xaħat illi mux bis joħri bi klim sabiħ imma xaħat illi għaddi l-leġislazzjoni li għaddim il-klima għal-fatti u għallura jena mħazba fuq dan inqas informazzjoni fuq dawn l-aspetti ma maċċenti speċifikament x'ħat tagħmel ġalla darba tieħu l-kariga, allura aħna tik l-opportunità hawnhekk fit-tmiem dan iż smih l dan is-smih li ma atti speċifiċi ta' leġiżlazzjoni inti għandek f'moħħok li tqiegħed fuq il-mejda jekk inti tieħu din il-kariga. Ma nafx jekk xħan għamil prioritizzazzjoni eh, għawnek eh, kif semmejta minna tilkom hemm eh, il-pakket ta' klima u ta' trasporti hija ħaġa kbira din. U din hija turja sempliċità x'ser isir imbagħad fil-mainstreaming qed tilkom fuq ir-riċerka u tejja li ser isir għal perspettivi finanzjari da mhux paroli biss huwa xogħol li jrid isir Hemm ħafna inizjattivi li ħorġu mill-pakket tal-enerġija u tal-klima u l-ITS. Anke hemm aspetti marbuta ma la busta li tijes, xaktarx li dawn ser ikunu fost l-ewwel inizjattivi speċifiċi għax tiġa hemm xogħol għaddejjin fuqhom. Xogħol għaddej fuqhom kif għatilkom din isir nagħmlu reviżjoni fuq il-karozzi rridu naraw jekk imxejniex biżejjed hawnhekk u allura dawn ser ikunu kwistjoni speċifiċi li nittrattaw. Ma rrid ngħid jina għandi dal-qafas kbir, il-qafas kbir tal-leġislazzjoni, ħafna mixolt jisser ikulli naħdem ma'kom biex nixbor l-idejat, biex naraw kif aħna nistaw nieħdu il-passi li jmiss permezz ta' oħrajn. Mhix ħaġa faċli hija ibsa ma' ħafna drabi ħafna mir-riżultati li nittama illi li ngħaddi mhux bil-fors ħajjaslu famla tal leġislazzjoni minn għandi, imma jaslu minant eh, kollegi tijaj, leġislazzjoni mill-kollegi tijaj. faċa titkellem fuq il vaturi mod partikolari jekk inti ġej pajis pajjiż illi m'għandux l-industrija tal-vetturi tiegħu. Li kollok trasport tajjeb huwa importanti x'miżuri inti għandek eh, f'moħħok illi tqiegħed f'dan il-pakett biex eh, inti titratta it-traffiku ta' traffiku eh, li huwa involut fil-ġar tat-tabija. L-inizjattiva fuq il-Loris eh, xaktar se tkun waħda minn fost l-ewwel affarijiet li nintrattaw, regolament fuq il-karozzi wkoll li huwa importanti nirrevedu. Bħala Ministru niftakar kemm kienet ibsa diskussjoni li kellna, ma ħafna drabi aħna naraw illi l-industrija ħad ipprotesta ħatajt li ħajkun jibes ħafna biex isir dan kollu. Fil-fatt tgħidulna kważi huwa impossibbli li dan isir. Imma mbagħad naraw li meta fil-fatt nagħmluhom dan l-affarijiet, naslu biex imwet u għam laffarijiet pass aktar maġġel mill-li konna sibna fil-bidu, anke b'mod aktar ambizjuż. U għallura importanti li namlu din ir revizjoni u naraw jekk imxejniex pass maġġel biżiet, għax dan huwa qasam ukoll fejn it-teknoloġija da timxi malajru kol. Peter Lizes. issa. ħafna sur President, Kummissarju nominata Frederik Ries għalet li huwa zvantaġġ li titkellem l aħħar mina naħseb li huwa vantaġġ għax inti tista' isek tagħmel eh, ġabra tal-affarijiet li semmew. Inti tajt weġibiet tanġibli meta tkellimt dwar l-emissjonijiet tal-ajruplani, f'dak l-għandu xaqsam mal NOx ċorta ħażina ma wasalniex għal bil hemmhekk. U meta wieħed jitkellem dwar il-fatt li Copenhagen parzialment mar nexxiex, mhux it-tort tiegħek huwa t-tort tal-Prim Ministru. Inti forsi ma tistax tajtek imma jiena ħanajda. Inti kemm importanza tagħti l-implementazzjoni tal artiklu 295 ta' trattat jekk isiru proposti mill-Kommissjoni dan ikunu proposti leġislattivi. U inti lesta illi tixħed pressjoni fuq Barroso l pjata tal-Kommissjoni biex ikun hemm appoġġ għall-Parlament Ewropew u intħa tagħmel proposti lil kulleġġ tal-Kummissjoni mod ġenerali. Peter Lizen taf bħal li hemm dak il-ftehim qafas illi irrit jiġi negozjat mill-ġdid bejn il-Parlament u l-President u għalek ma nistax nidħol daqstant fuq l-aspetti speċifiċi ta' dan kollu. Nista eh, norbot fuq l-esperjenza tiegħi fil-Parlament danis u l-esperjenza tiegħi li ħafna drabi ikun ta' vantaġġ kbiri li taħdem fil-qrib mal-parlament mhux biss meta jkollok qatt leġislattiv li tixtieq tgħaddi hemmhekk hija ħaġa ċara manka qabel ma tasal għal dak l-istadju. Allura jekk jiena nsir il-Kummissarju fuq il-Klima. Ħanaħna fil-qrib magħkom. Nixtieq li nagħmel dan ukoll mod informali u spiss għax jekk ikun hemm eh, round table b'ħafna turi madwar il-mejda, anke jkun hemm xi MP semmek, nkunu nistgħu noħorġu ħafna idejat u l-kwalità tax-xogħol li jsir fl-aħħar ikun eh, ta' kwalità tajba kuna mis-suġġerimenti mill-Parlament Ewropew u rridu naraw kif ha ovvjament jridu nqasmu xogħol skont ir-regoli bejn eh, il-Parlament u l-Kummissjoni jridu xogħol ħajtqassam skont ir-regoli, però hemm ħafna xogħol li aħna nistgħu nagħmlu flimkien. Grazzi ma ġenerali dak kien impenn. Imma ovvjament il-ftehim interistituzzjonali hija ħaġa li il-Kummissjoni negozja, il-President tal-Kummissjoni negozja, imma kien hemm diskussjonijiet ukoll bejn Barroso u il-Kummissarji nominati. Imma xtaqt ngħidlek li aħna din importanti għalina. Jiena nix inkun naf inti bħala Kummissarju inti jekk issir proposta wara il-proċedura eh, kwalifikata, inti eh, inti xa timxi ma dik il-proċedura. Jina rrid ngħid li bit-Trattat ta' Lisbona huwa ċar illi il-Kunsill u il-Parlament Ewropew fil-parti kbira tal-każijiet ħajkunu fuq l-istess livell, għalhekk t-insibu moġdi ta' kif aħna niggwadanjaw reċiprokament u aħna naħdmu fil-qrib bejnietna jina naħseb mod ġenerali l-proġett Ewropew ser ikun qed jiggwadanja jekk ikun aktar viżibbli, jekk nagħmlu affarijiet li tassew jikkonċernaw lin-nies u dinha raġuni oħra għalfejn aħna għandna naħdmu flimkien għax intom rappreżentanti taċ-ċittadini Ewropej. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Iva kollegi, ek wasalna mena fit-tmim tar-rawn tal-mistoqsijiet, nixtieq nirringrazzja lill membri kollha tal-Komitati tal-Ambjent, tal trasportu u tal-Industrija mistoqsijiet li għamlu. Grazzi ħafna, grazzi l sinjura Hedegar tal-tweġibiet taħanti fil bidwat l-ħarsin tal-klima li kollu eh, element fih li tiħu gost eh, tamil għal ħaġa Idu ndaħlu l-enerġija u l-entuzjazmu illi eh, n-nies għedin jixtħu fuq dan ix-xogħol barra u ġewwa jekk din il-ħaġa nifirxuha madwar id-dinja kollha kemmi. Allura tassew nkunu nistgħu nixbru bażi wisa ta' appoġġ fost iċ-ċittadini u l-atturi naħseb kienet sessjoni ta' smih li ħadna gost fija. swiet ħafna, koprejna firxa siħa ta' kwistjoniet fil-mistoqsijiet, ma kellix għalfejn eh, nuża il-martell tiegħi. Laqas darba dal-għodu. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd lis-Sinjura Hedegard illi eh, kelmet u mhux dejjem mużat eh, il-ħin kollu li kien allokat. Naf li għandek bżon impen, tkun konvinta u trid eh, ġib in-nies favorik u għandek bżon sens la soda x'miex ħatkun ħaġa faċli li tieħu ħsieb dan il-portafol li għandu x'aqsam ħafna affarijiet imma jiena naħseb kwalifikata mhux kemm hemm bżonn imma aktar milli hemm bżonn għal din il-biċċa xogħol. Minkejja imma din kontentezza kollha rridu nżommu ħaġa qudiem għajnejna. L-affarijiet li ma rnexxinniex niksbu f'Kopenhagen. Sal-31 ta' Jannar il-membri tal- ġnus uda ħajħarsu din il-proposta mhux biżejjed biex eh, niksbu zewġ żewġ gradi, imma mhux żewġ gradi għandna bżonn, għandna bżonn tliet gradi jew erba' gradi ta' tnaqqis, allura hemm bżonn li naħdmu aktar u hemm bżonn li nirnexxu u jekk nikkonfermaw bħala kommissarju aħna nistennew bil-ħerqa li jkollna kooperazzjoni illi tagħti riżultati. Sa tista' titkellem inti biex tikkonkludi. Grazzi ħafna Sur President, grazzi il-mistoqsijiet tajba li għamiltu li u l-atmosfera kostruttiva li kellna. Rrit ngħid dan huwa l-itwal eżami orali li provajt ngħaddi ma jgħat tajba u iġġelek din il-ħaġa tiffoka fuq il-portafol tiegħek. Allura grazzi. Għanżon fil-qossora xieġa għattajna ħafna ħin nsemmu ħafna affarijiet dal-ħodu, imma kif narajn l-affarijiet un kif smajtu intom ukoll, koll, Bażikament jiena nemmen li l-bidla fil-klima hija l-sfida tal-ġenerazzjoni tagħna. U iva, aħna semmejna ħafna mill-problemi u l-sfidi dal-għodu. Nafu li mhix ħatkun ħaġa faċli biex niġġieldu il-bidla fil-klima, mhix ħaġa li taqbatu tagħmilha kif ġipu laħaq jew xaġa ma tiswinix ħafna, kellna problemi bil-benchmarks, karbonju li qed joħroġ il-barra mill-Unjoni Ewropea, kwistjonijiet serji, imma il-qofol tal-kwistjoni u aktar ma d-dinja d-dum taħsiba biex taġġixxi aktar ħad tkun ta' spisa lina biex namlu għadin il-ħaġa, aktar l-sfida ser teħrax u anke il-bidliet li ħajsiru fl-istil tal-ħajja tagħna fil-ġejjieni tagħna u tat-tfal tagħna ser ikunu qawwija. Ġifieri m'hemmx xi soluzzjoni faċli li tagħmilha eh, malajr, imma jekk nużaw il-ħila ta' innovazzjoni tal-bniedem, il-ħila tal-bniedem li jsir soluzzjoni ġodda mill-att ta' teknoloġija u mill-att tal-enerġija, nistgħu naslu. Jena naħseb, eh, kif kifat fil-bidu, ir-raġun fid-dinja illi jitratta daw l-aspetti bl-aktar mod konvinċenti matul l-aħħar ħames snin dak ir-raġun li rnexxielu jagħmel dik il-ħaġa ser jimxil l qudiem u jigwadanja politikament, strateġikament u ekonomikament. Ġifieri mhix ħaġa li moralment jridu nagħmlu li naħseb titissiru wkoll imma ħaġa illi tkun taġita għalina. L-Unjoni Ewropea kellha rwol eh, fuq dimnet naħseb għandna nżommu dak ir-rwol jiena wkoll nemmen illi hemm ħafna x'nigwadanjaw jekk ikollna indipendenza fl-enerġew u fis-sikurezza tal-enerġija jekk l-affarijiet nagħmluhom tajb u għalhekk ħana laqbilli ngħid illi nittama li nsibu soluzzjonijiet illi ħajaħdmu fuq eh, bosta parametri fl-istess waqt il-klima, s-sigurtà fl-enerġija u l ħolqien tal impjiegi Dik għandha tkun il-viżjoni għax dak huwa l-aktar mod effiċenti ta' kif nagħmlu l-affarijiet u għalhekk aħna għandna insieħbu komplement tad-dinja in-negozjati internazzjonali għalhekk qegħdin hemmhekk għandna kellna pass importanti li ħadna eh, f'Copenhagen, f'Kopenhagen imma kif edna dal-għodu għad baqna x'naqtfu. F'dan l-istadju ma rridux naqbdu nċedu eh, fl-impen tal-ġnus ma' udaj ħaġa faċli taqbatu tajt ħanħalli għal-ġem din il-ħaġa imma jaqblina li naħdmu għal ftejm internazzjonali, rridu naraw li ċittadini kunu konxi u kol mill qed namlu wieħed mill-aħjar modi ta' kif namlu din il-ħaġa u li eh, nuru li wieħed jista' jimxi l-qoddim jekk jimxi b'dan il-mod. U hemmhekk naħseb għandna rwol kruċjali x'naqdu naħseb il-ħamesin li ġejn ser ikunu tassew kruċjali tassew li nixtieq naħdem magħkom biex inġibu din il-bidla li l-Ewropa id-dinja u ċittadini eh, ħaqom u li ċittadini jistennew. U allura jekk jiena niġi konfermata bħala komissarju għal kima naħseb flimkien nistgħu u ħafna affarijiet fil-ħames snin li ġejjin. Grazzi. Hedegaard, thank you for... Signora Hedegaard, grazie għal dan il-messaċ u għal viżjoni tiegħek, is-smih tiegħek eh, spiċċa u l-koordinaturi fil-nofsija wieħed ġet nejn biex nagħmlu l-evalwazzjoni.